fuq il-pożizzjoni tal-gruppi politiċi fuq l-aġenda ta' jannar. Il-koordinaturi u koll deċidew li ħajkun hemm riżoluzzjoni qasira fuq l-enerġija solari u ħajħorġu opinjoni wkoll fuq proposta leġislattiva kif proponiet il-propona l-Kumitat ITRE. Il- kom il-Presidenta u koll ċertu kompromessi u kienu adottati il-punti tal agenda u koll kienu adottati u il talbiet ta' petizzjonijiet matul ix xar ta' ottubru ħajkunu prezentati bil-miktub dwar is-smieħ pubbliku tal-ewwel semestru tas-sena u eh, ta' sena d-dihla ħna nafu li ħajkun waħda fl-Svezja, waħda fl-Spanja. Tal-Svezja ħatkun fi frar u matul is-sena 2017 ħanerġgħu nipproponu li ssir iżjara f'Taranto illi kella tkun kaċċellata minħabba ma kienx hemm korum biżejjed. Il-ġimgħa li għaddiet, apparti minn hekk iddiskutejna wkoll is-suġġett tal-Brexit u aħna għedna li ħan diskutu dan is-suġġett fil-qalim tal-koordinaturi. U ukoll tkellimna fuq numru ta' suġġetti li kienu marbuta mal-Brexit ukoll. Wa dwar is-sena 2017 il-koordinaturi ħadu nota wkoll mill-proposta li kienet ippreżentata mill-Dipartiment Politiku u fil-fatt intom tistgħu tresqu emendi sal-17 ta' Novembru. il-grupp ta' ħidma u koll ta' u koll bosta Noti dwar da kiexu li ħajamil ħajħarġ b'rapport u koll f'Marzu tas sena 2017 u parti minnek aħna ħajkonna u koll laqaf fuq il-livell interparlamentari li ħatkun pospasta ħan diskutu eżattament din il-laqa kif ħassir fil-qalim tal-koordinaturi. Il-koordinaturi appoġġaw ukoll il-konferenza għal nies b'disabilità matul is-sena 2017 li kienet fuq talba tal-Forum Ewropew għal nis b'disabilità. U talab illi il-Kumitat Peti jieħu din ir-responsabilità sabiex organizza din il-konferenza u aħna matul ix-xahar ta' jannar ukoll beħsiebna illi nippreżentaw eh, petizzjoni tal-President ukoll. Dak huwa dak li kelli ġnejt fuq il-koordinaturi. Nixtieq nilqgħu wkoll il-grupp ta' studenti mill-Università ta' Kent fi Brussell li fil fat ħajkunu qegħdin għek sabiex josservaw il-ħidma tagħna bħala parti mix-xogħol li huma jagħmlu fl-Università. Mela, naddu issa sabiex nidħlu fil-petizzjonijiet, għandna petizzjoni 205 dwar modernizzazzjoni tal- parti tal-ferrovija fi Slovakkja. Il-petizzjonist jixtieq li jibqa anonimu u allura nixtieq nistieden lill membru tal-Parlament Ewropew Richard Zulek li ħajtkellem fissem il-petizzjonist u jaqra stqarrija tal-petizzjonist jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur Njura President, Aziz kollegi, nixtieq li nibda billi nirringrazzja lilkom lill kumitat tal-Peti tal-li qed qisu l-petizzjoni tiegħi. Fis-sena 2015 kien hemm petizzjoni illi intbatet lill-Kunsill tal-Belt ta' tagħna u il-Kunsill iżda lokali injora din il-petizzjoni. Fi Slovakkja hemm dan il-proġett ta' modernizzazzjoni fil-tramuntana, anzi skużawni, tal-pajis li għandu jtejjeb il- network tal-ferrovija fil-pajjiż din naħseb li hija xi ħaġa tajba mħabba tista' tejjeb il-kundizzjoni tal-ċittadini. Iżda kif sar u sef fil-passat, aħna diġa kien esperjenza fil-passat il-belt, edha timponi kondizjoni li mumiex relatati mal-finanzjament ta' dan il-proġett minħabba illi il-belt edha tara illi dan il-proġett jista' jkun opportunità illi jieħdu xi ħaġa b'xejn u li dan il-proġett jinbena b'xejn kif tistgħu taraw fil-mappa tistgħu taraw parti mill-belt tal-Ptovski Mikolax illi fil-fatt hija viċin montanja. Il-linja l-blu hija xmara u il-fuq mix xmara hija fejn ħassir eh, ħajsir dan il-proġett tal infrastruttura kull mem supermarket wieħed u settlement wieħed ta' Rom. dan ħajkollu dan il-kampi fil-fatt ħajkollu jkun mibni ximkien ieħor. Il-linji ferroviarji issa qegħdin jimplementaw proġett fejn ħaj ċaqalqu l-infrastruttura kollha lejn in-nofsinhar. Hawnhekk fil-parti ħadra tistgħu taraw li hemmhekk għamessib eh, mm, li jimbena dan kollu, hemm il-pjanu kolli li jimbena pont. Diġa hemm żewġ pontijiet bħalissa kif tisaw taraw markati blaħdar fuq ixmara, Dawn huma żewġ eh, pontijiet li huma kilometru l bot wieħed mill-ieħor u diġa' jissatisfaw il-bżonnijiet ta' traffiku. Minkejja dan kollu il-belt beħsiba tibni ponti ieħor hawnhekk taraw markat blaħmar u hemm itħassib li il nies li jaħdmu viċin dan il-proġett ta' kostruzzjoni u effettwati ħażin. U kif tistaw taraw dan il-pont mhux marbut mal din l-infrastruttura. Ja xi ħaġa l-belt tixtieq tibni iżda din it-triq il-ġdida naqas il-kwalità tal-ħajja tan-nies li jgħixu hemm. Hemm diġà passaġġ minn fejn jgħaddu r-roti li nbena fis-sena 2014 bħala proġett bejn il-Polonja u Slovakkja ġbir dan ħajkun proġett ġdid li ħajtkisser u jitħassar minħabba dan il-proġett il-ġdid. Aħna Naħsbu li l-Kumitat tal-Peti ħerġ b'informazzjoni li turi li kumpaniji privati ħajgwadanjaw bil-bini ta' dan il-pont u jista' jkun li jkunu qegħdin jabbużaw il-fondi Ewropej. Din mhix xi ħaġa li eh, petizzjonanti qed jgħid Sissa ħna marċivejnix l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali li huwa ksur ta' drittijiet tal-pubbliku li pubbliku għandu jirċiv informazzjoni ta' fuq l-impatt li jista' jkollhom il-proġetti pubbliċi fuq l-ambjent. Apparti minn hekk il-bini ta' dan il-pont jista' jwasslu għal klassifikazzjoni mill-ġdid tal-art tal-madwar u bekk jippermettu illi ħajkun hemm żieda tal-, -tal tal-istorbju baxar decibels li hija konsiderevoli ġifieri sabiex aħna nipproteġu lil dawn in-nies mill-tniġġis tal-arja, tniġġis tal-istorbju wkoll naħseb li hemm bżonn li ħajkun hemm ukoll ċertu infrastrutturi li għandhom jibnew fil-faċċata għalli jkun hemm iktar possibilità li jkun hemm iżolazzjoni minn dan l-istorbju ta' barra fid-djar ta' dawn in-nies. Jiena naħseb li għandu jitqis l-impatt u dan it-tniġġis tal-istorbju, żida fl-istorbju jista' jkun ikkawżat. Naħseb iżda illi dan huwa investiment u għal din raġuni id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-Kunsill Lokali ta' din il-belt. U s-soltu il-belt tuża dawn il-proġetti bħala kondizjoni jew skużi sabiex jippermettu li jkun hemm proġetti oħrajn bħal dan tal-ferrovija minħabba li jkollhom il-possibilità li jagħtu l-permess joħorġu l-permessi. U jista' jkun li l-fondi Ewropej ħajkunu abbużati minħabba fek nixtieq nipproponi l-Parlament Ewropew ikomplu jsegwu ir-regolamenti u l-liġijiet illi huma marbutin ma' ġurnamenti bħal dawn u tiġdid li tisir fil- linji ferroviarja parti minnek nishtiq nisħaq mal-Komitat Trans biex jgħidilna jekk jistax ikun hemm każijiet oħrajn ta' investimenti bħal dawn nixtieq illi dan ikun revedut ukoll mill-Kumitat MV ħalli janalizzaw l-impatt ambjentali u l-raba punt li nixtieq nipproponi huwa illi malli l-Kommissjoni tkun provdiet id-dokumenti kollha, il-Parlament Ewropew għandhom jibatu itra lill-Ministru Slovak tat Trasport dwar dan it-ħassib illi il-proġett tal-ferrovija qiegħed ikun postpost u tard u jitolbu għal-raġunijiet. Nishtin ringrazzja l-Komissjoni tal-li għedin isegwu dawn dan il-kazu kazijiet oħrajn simili nittama li dan mhux ħajwassal għal abbuż ta' fondi Ewropej għal proġetti li għandhom man differenti. U aħna nixtieq nistiednu l rappresentanti tal-Parlament Ewropew għalli jagħtu daqsxejn ħarsa għal mod ta' kif il-bini ta' dan il-pont jista' jkollu ħażin fuq in-nies li jgħixu fil-madwar. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nistietnu. l reprezentant tal-Kumitat Reġi biex jitkellem. Membri onorevoli ta' dan il-Parlament, nixtieq ningrazzjakom tal-li titun l-opportunità li nitkellem. Għan nitkellem fil-qosor, nixtieq nirringrazzja l-petizjonant tal resa din il-petizjoni jena nasib li kwistjoni bħal dawn jistaw jajnuna l-inna l-Kummissjoni Ewropea li aħna responsabbli għal ġestjoni tal-fondi Ewropej biex intejbu l-kwalità tal-proġetti u l-użu tal-fondi. Aħna kontenti li qed titkellmu fuq eh, suġġett bħal dan. Apparti minn hekk aħna diġà semmejna din kwistjoni mill-awtoritajiet Slovakki u drabi u aħna ħanablu hekk anke fil-ġejjini. Kif tafu tħejja tal-proġett ta' dawn il-proġetti ta' infrastruttura? Nier kwistjoni li ħatiħu daqsxejn ħin U bħalissa aħna edin fil-moment fejn aħna stedinna l-autoritajiet Slovakki li jiprovdulna l-informazzjoni inkluż il-ġustifikazzjoni ta' din ta' dan il-pont partikolari illi issemma fil-petizzjoni. Malli nkunu rċivejna l-informazzjoni kollha, aħna analizzaw dan kollu u għan id u ukoll intazzjoni partikolari għal bini ta' dan il-pont u jekk l-autoritajiet Slovakki mhux ħajjir nesċilom jiġġustifikaw il-bini ta' din l-istruttura bħala parti mill-modernizzazzjoni tal-linja ferroviarja li hija xi ħaġa li aħna nappoġġaw minħabba li dan il-proġett jiġi parti mill-kuritur tenti. Mbatt, aħna jekk naraw li hemm każ tabbuż nistgħu naraw li ma jkunx hemm fondi Ewropej għal dan il-proġett dan huwa dak min-naħa tagħna li nistgħu nwedukom illi aħna segwa din il-kwistjoni mill-qrib ħafna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw eżattament li nsegwu dak li qed jiġri. Grazzi ħafna. Issa naddu sabiex nisimgħu id-deputati Sirvalesa. Grazzi ħafna. Sinjura President, jina nħossu daqxajn mħabwa dwar dak li għattinti. Inti għed ħaġa li l-belt tibni dan il-pont b'xejn. U semmejtu għol fuq l-abbuż tal-fondi Ewropej, iżdom bat pas pass lura minn din l-allegazzjoni li se jkun hemm abbuż tal-fondi Ewropej u għettu ukoll li mm, evalwazzjoni tal-impatt ambientali li l-Kummissjoni Ewropea tista' tanalizza iżda minħabba li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħmel naħseb importanti illi aħna nżommu għajnejna miftuħin u nagħtu attenzjoni partikolari għal dak illi jgħat jiġri fuq dan il-proġett. Is-Sur Marjas. Grazzi ħafna. Sur, Signora President. Jiena naħseb li u importanti li nejdu anke mħabba li għandna l-istudenti li dan kollu huwa fil-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Għandna ċertu problemi bil-mikrofonu tgħid l-interpretu. Aħna aħna nasbu kol petizjonant jixtieq illi jibqa anonimu. U allura jista' jkun illi f'każ bħal dan il-membru jirrappreżenta u naħseb illi nistgħu ringrazzjaw is-Sur Zulek. Hemm problemi bil-mikrofonu tgħid eh, l-interpretu. Dan huwa każ li rridu nkomplu nanalizzaw. Hemm il-possibilità li aħna naraw jekk ir-regoli tal-Unjoni Ewropea x'tkun rispettati jew le. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. U rridu nirreferu għal fatt illi dini xi ħaġa wkoll li nixtaq se pożittiva. Il-kollegi qalu wkoll illi din hija xi ħaġa li qed niddiskutu allura aħna qegħdin fit-timetable ukoll qed nirrispettaw timetable dak li kien propost. Naħseb għandi nikteb bil għandi niħu uh, Nuża mikrofonu ieħor. Well, Uh, I can uh, continue, but not in German. <laughs> Uh, Nistan kompli ma mux bil-Germanis. Grazie ħafna, Sorjar. Huwa importanti li issa f'dan iż-żmien dan il-perjodu li nsabu fih aħna bħala ICR e tinħdu pożizzjoni wkoll fuq din il-petizzjoni illi aħna nżommu kuntatt mal-petizzjonant ukoll u anke mas-sur Zuli kien qed jirrappreżentaw u rridu naraw illi inkomplu naraw eżattament investigazzjoni u konklużjoni ta' sal-jom il-Kummissjoni, naħseb li uh, fuq din il-bażi aħna nkunu nistgħu navvanza ħallibek din il-petizzja nkun nistgħu nżommuha miftuħa nissuġġerixxi. Grazzi. Għatkemmu e, la siguiente proposta. Tajjeb mela ngħaddu għall-proposta li jmiss. L-ewwel ħa nagħti l-opportunità li Sur Zulek fi sebel petizzjoni għandha nkun nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj e, kolegom, ktorí... Grazie Signora President, nishtiq nirringrazzja lil kollegi li esprimew l-opinjoni tagħhom fuq din il-petizzjoni. Nixtieq ngħid għal darb'oħra xrid tinfisser meta qed li nibnu pont b'xejn. L-investiment huwa wieħed eh, illi huwa meħtieġ biex tikseb għan ikbar, jiġifieri l-modernizzar tan-netwerk tal-ferroviji u il-belt qed tgħid li dan huwa induced investment. Dawn il-persuni, dawn iċ-ċittadini jixtiequ illi dan il-pont jimbena mill-Unjoni Ewropea. Uh, eh, pero ħajaqdi l-belt u mhuwiex lanqas neċessarju għal proġett in ġenerali. Jina tkellimt ma ċerta uh, persuni involuti U jiena tal-opinjoni illi għanna bżon nirrappreżentaw l persuni lil daw il-persuni, għalix jekk jimbena dan il-pont, ser naqqas il-ħajja, l-kwalità tal-ħajja ta' daw il-persuni. 25.000 persuna ħatkun affettwata u jekk kien hemm numru daqs kbir ta' persuni illi intervenew għal xi ħaġa għamlu dan. Grazzi. Mela, għanna din il-proposta, jekk taqblu inħallu din il-petizzjoni miftuħa, sakemm nirċivu tweġiba mill awtorità minn l awtoritajiet Slovakki biex naraw jekk eh, dan il-pont huwiex eliġibbli għal finanzjament tal-Unjoni Ewropea. nitlob lill kummissjoni biex tkellimna dwar il-budget għal periodu 2020-2024 biex naraw jekk hemmx budget possibbli li se jkun allokat għal dal-proġett. U ħanitlob ukoll l-opinjoni tal-Kumitat Budget u Tran ukoll. Taqblu? Tajjeb wisq. Mela, ejja naddu għal petizzjoni li mis 35-2015 minn Andrea Azzori, ċittadin Taljan li ser jitkellem fuq eh, il-żona marittima ta' Supallosu f'Sardinja. Naddi l-kelma lill-petizzjonant. Le, fil-fatt il-petizzjonant mhuwiex hawnhekk. Mela naddi l-kelma minnu fih lill-Kummissjoni, rappreżentanta tal-Kummissjoni. odwa tajba lil kulħadd, mill-informazzjoni li ksibna mill-petizzjonant mhux ċar biżejjed bliema mod il-modifika ta' dan is-sit ta' Natura 2000 u anka il-kolonja tal- eh, tal tates ser tiġi affettwata minn min dan kollu l-autoritajiet italjani talbu li ssir investigazzjoni fuq il-post u wasana l-konklużjoni illi ma s-sirx il-proċedura skont id-direttiva C kollha kemmi. Barra minn hekk mill-informazzjoni li ksibna mill-petizzjonant il-Kummissjoni ma setax issib ehm, raġunijiet għaliex il-ċerta aspetti ma tqisux bħala parti mill-proċedura ta' screening Nixtiequ ninformaw lill petizzjonant u l-onorevoli membri wkoll illi id-direttiva si titlob li l-istati membri jisiru eh, illi eh, il-pjanti, la bozza l-pjanti kun eh, disponibli għal pubbliku. Iżda mhux qed jiġi speċifikat kif dan qed isir f'dan il-proġett. U lanqas ma jista' jkun hemm ehm, riklami għad-żona rigward il-Karta ta' Drittijiet artiklu um, 11 fil-fatt jitkellem dwar il-kondizzjonijiet um, li jridu jiġu sodisfatti skont il-liġi nazzjonali. Barra minn hekk, fil-verżjoni l-ġdida tal-pjan tal-ġestjoni ġi adottat f'Marzu 2015, din il-parti tal-proġett ġiet eliminata minħabba l-preżenza ta' tates f'din iż-żona u il-Konvenzjoni Ewropea tal-ħarsien tal-animali tal-pets eh, li uh, wieħed tnejn 1225 eh, mhijiex taħt il-kompetenza tagħna u għalhekk aħna ma ma nistawx eh, ma nix kompetenza li nirregolaw rigward din il-konvenzjoni. Algun membro del Parlamento kien intervenir? Għaw xi membru tal-Parlament Ewropew li jixtieq jintervjeni? Peter. Grazzi ħafna Iva naħseb li dak li ntqal mill-Kummissjoni kienu tajbin u sodisfaċenti iżda jiena nixtieq għal din raġuni nissuġġerix li nalqu din il-petizzjoni u nix bilkom l-attenzjoni li aħna għandna proċedura illi tala eh, l-petizzjoni jekk ma jkunx informazzjoni ġdida li tkun ippreżentata jekk ikun hemm informazzjoni ġdida fuq il-fatt fuq dak il-każ aħna nkunu nistgħu nerġgħu niftu għażda għalissa dan l-informazzjoni li għandna mhix biżejjed biex aħna eh, minn ħażhom għal miftuħa ġifieri nissuġġerixxi li nagħlquha grazzi. Pues de acuerdo con la información de la petición. Tajjeb mela. Nistgħu narqu din il-petizzjoni jekk ikun hemm informazzjoni ġdida aħna nkunu nistgħu nerġgħu niftuha kif qal Peter Naddu issa l-petizzjoni li jmiss petizzjoni numru 50 tas sena 2015 dwar il-fat li ma sarx il-evalwazzjoni ma sarx l-evalwazzjoni ambedwari strateġika dwar iż-żona Torre Grande fil-Municipalità ta' Orissano fl-Italja. Il-petizzjoni mhux ta' hekk mela nitlob il-Magdalena biex titkellem jikjexfa fisam il-Kummissjoni. <coughs> I have to slow down. Okay. Mela, talbuni biex nitkellem iktar bil-mod, mela ħan nipprova nagħmel dan. Rigward mela il uh, l-allegat uh, t-nġis. Iva, l-interpreti fil-fatt tal-buk li titkellem uh, xi ftit iktar bil-mod għaliex meta taqra li ikun diffiċli l-interpretawk. Mela, fis mill-informazzjoni li kisbet mill-petizzjonant jider illi attivitajiet ta' tindif u ma eh, proġettati l-ekim sejjaħ bonifika bit-Taljan. Rigward il-direttiva eh, C mill ġtit forsi tistaw tħossu illi pjanti għal pjanar tal-ambjent eh, li jaffetwaw l-iktar ċerta zoni jitolbu valutazzjoni tas sit biss fejn l-istat membru jiddetermina illi dawn il-modifiki jista' jkollhom impatt uh, ambientali sinifikattiv minħabba illi l pjanijiet eh, il-pjanti skużawni huma meħtieġa eh, għal l-iżvilupp ta' żona residenzjali iżda dan jista' jsir biss wara l-attività attivitajiet ta' tindif mhux ċar biżejjed mill-informazzjoni li tana il-petizzjonant kif din il-bidla jista' jkollha impatt fuq l-ambjent u għalhekk ma nistgħux nifhmu kif hemm bżonn ta' proċedura ACA il-Kummissjoni ma setax issib evidenza illi l-awtoritajiet lokali kompetenti naqsu jew naqsu milli jiżguraw l-infurzar ta' direttiva sim. Fl-ħarnet il-korpi leġislattivi involuti biex eh, jizguraw l-implementazzjoni u l-ħarsien ta' leġislazzjoni diġa Eh, parti mill-leġizlazzjoni tal-Italja għandhom huma il-mezzi biex identifikaw din il-problema jekk dawn dak dan it-ħassib ikun ġustifikat. Muchas gracias. Eh, alguna intervención? Grazie, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem. Peter Kirchbock. Minħat tiegħi jiena naħseb illi jekk inħares li sitwazzjoni li qed niddiskutu issa naħseb li simili għall petizzjoni ta' qabel Kienem bidliet fil-zona ta' protezzjoni u l-autoritajiet lokali u din jgħidu li ma jkunx hemm ma kienx hemm ksur il-Kummissjoni Ewropea tgħid li m'hemmx provi illi kien hemm xi liġi Ewropea li kienet ma kienx rispettata, nissuġġerixxi li l-petizzjoni nagħlquha. Iżda jekk il-petizzjonant jaħseb li għandu informazzjoni li jista' juża sabiex jikkontradixxi din eh, informazzjoni tal-Komissjoni nitolbu sabiex jikellimna imma għalissa jiena kieku nissuġġerixxi nagħlqu din il-petizzjoni. Iva, naħseb li tagħmel sens dan is suġġerimenti jagħmel sens nagħlqu din il-petizzjoni. Umbat, jekk ikollna bżonn nerġgħu niftuwa. Naddu issa l-petizzjoni li mis, wieħed wieħed disa disa tas-sena 2011 li hija minn Spanjolu u 16 ċittadini ieħor fuq il-ksur ta' dritt tal-vot għal Spanjoli li jgħixu barra u l-petizzjoni wieħed ngħid 88 tas-sena 2014 il-prezentata minn Gabriel de la Cruz dwar il-problem li kellhom il-ċittadini Spanjoli biex Eh, jivutaw mill-post fejn jiexu. Għanna żewġ petizjonanti li huma preżenti Gabriel Della Cruz u Maria las Snieves del Sas. Grazzi l ewwel net tal-istudentuna għawek, meta ktibt din il-petizzjoni jiena ħassejt nimwarrab minn kull proċess demokratiku. Jiena ripetutament ġejt imċaħat mid-dritt tiegħi li nivvota. Jiena mort il-Finlandja 13 sena ilu, ħdim tal-università. Emmek, jiena nitħallas mill mill-Finlandja, nħala 16 tijaj fil-Finlandja u eh, Spanja introduċiet fl-2010 riforma. Din ir-riforma mm, burokratika mens fl-opinjoni tiegħi hija kważi impossibbli illi permezz taħat tikseb id-dritt li tivvota meta jina ressaqt din il-proposta, kien propri ftit wara l-elezzjonijiet Ewropej. skont din il-proċedura trid titlob sabiex tivvota, trid toqgħod tistenna stedina biex eh, tivvota, terġa' tibgħat formula lura, ma tistenna li jasal il-waqt tal-elezzjoni, ma jasal waqt tal-elezzjoni Eh, tirċivi il-vot id-dar, il-vot jasal tard ħafna għaliex eh, spiss ikun hemm min jikkontesta l-kandidati u eh, għalhekk ikollok inqas minn ġimagħtejn biex tirċivi l-vot tiegħek. Eventwalment dan il-vot irid jerġa' jasal l ambasċata biex bekk tkun votajt. Jiena ktibt din il-petizzjoni fl-2010 meta kien impossibbli għalli n-vota għaliex tul diversi partijiet tal-proċess. Meta jiena kontattajt l-autoritajiet Spanjoli, dejjem li illi ma tistax tilmenta illi l-unika mod u ma min nista nilmenta kien mal-posta jina naf li hemm iktar minn żewġ miljun Spanjol jgħixu barra minn Spanja u minn meta daħlet din il-liġi il-parteċipazzjoni nizzet minn 32% għal inqas minn 5%. Jiġifieri din lekk imsejħa problema postali hija serja ħafna. Però il-problema postali hija biss parti mill-problema minn nuqqas ta' informazzjoni, il-problema ta' burokrazija, eccetera. L-idea hija illi Eh, tevita il-frodi elettorali fl-Amerika tisfel. Pra jinnejx fl-Europa, ma nixtieqx nitlef drittijiet tiegħi li nivvota. Għalija importanti ħafna illi nivvota anka fl-elezzjonijiet um, tal-Parlament Ewropew. Għalija importanti u koll nivvota fl-elezzjonijiet Spanjoli. Il-ġenituri tiegħi jgħixu Spanja, u jiena eventualment se nerġa' murnejx Spanja. Għalhekk huwa importanti ħafna li kolli dritt li nivvota. Jiena nista' nivvota fil-Kunsilju Lokali f'Helsinki u kuntent li nista' eh, nivvota hemmhekk f'Helsinki. Però hemm ukoll l-elezzjonijiet eh, nazzjonali ta' Spanja li jiena nixtieq nivvota fihom idea, kifettilkom, l-idea kienet illi nevitaw il-frodi elettorali fil-Amerika tisfel. Kien hemm żewġ persuni li provaw jivvotaw li ma setawx fil-passat u il-problema hija relatata mal-fatt illi l-awtoritajiet Spanjoli m'għandhomx lista tajba ta' persuni ta' min jista' jivvota, ta' min suppost jivvota, ta' min mhux suppost jivvota. Għalhekk l-unika ehm, ħaġa l-unika soluzzjoni hija li jkollok reġistru elettorali, mhux li jimxu bis-sistema li bħalissa mxin biha. Dan il-metodu burokratiku eh, intuża l-ewwel darba fl-2008 għal xi elezzjonijiet fi Spanja. Dak il-waqt il-persentaġġ ta' votazzjoni ġie affettwat u niżel minn 31% għal Um, għal 17 eh, fil-mija, jiġifieri kien hemm tnaqqis sinifikanti. Iżda mbagħad eh, kienet nħarġet dikjarazzjoni uffiċjali illi tgħid li jekk intuża dak il-metodu il-persuni ma jmorrux jivvutaw. Il-politiki kienu jafu da, il-politiċi kienu jafu dan fi Spanja U fil-fatt l-ammont ta' persuni li votaw minn 32% nizal 5% u nafu li mhux qed taħdem sistema sena wara l-oħra wara l-oħra l-ammont ta' persuni li votaw jonqos. Jiena nixtieq indur lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena eh, ċittadin tal-Ewropa, jiena qed nagħti servizz fil-Finlandja, qed ngħix test Ewropew, Għalhekk nixtieq li jiġi stabilit xi tip ta' linji gwiza biex bekk meta l-persuni jimplementaw liġijiet għandu jkun hemm appuntu jkun hemm metodu għal dritti għal kif għandhom jipproċedu dawn l-affarijiet il-prassi elettorali u id-drittijiet tal-vot jiġu imħarsa l kulħadd. M'għandix data fuq uh, Eh, iż-żewġ miljun Spanjoli jgħixu barra minn Spanja fej qed jgħixu nimmaġina li l-parti kbira tagħhom jgħixu fl-Ewropa u fil-fatt l-awtoritajiet Spanjoli ilhom jinjaraw din il-problema għal minn twil wis issa wasal il-waqt li nagħmlu xi ħaġa dwar din il-problema. Nista' nitkellem ħafna dwar ir politiċi għaliex jekk wieħed jibda jaħseb għaliex ġiet implementata il-liġi xi privat issolvi u xi xila tikseb dawn l-aspetti huma kollha differenti, assolutament differenti. Jekk tipprova, pereżempju fl-2008 kien hemm rapport mill-elettorat, mill-Kumitat Elettorali li qal illi 0.45% tal-voti ġew ritornati lura lill persuna li badditom għax kienu mietu. Iġifiri, Spanja trid eh, tittirranġa dawn il-nuqqasijiet eh, tagħha. U wara kollox din ma tinteressax biex il-barranin iżda anka l-Spanjoli stess. Kontrollum time so. Ma. Adelante. Monika, t titkellem, t-tkellem, Iva, malaj, malaj, nishtiet najt jena illi minn mindu kienet implementata din il-liġi jiena naħseb li kien hemm ksur tal-prinċipju tal-gwaljanza taċ ċittadini illi hija garantita mill-Kostituzzjoni eh, Spanjola illi fil-fatt id twaqqaf biċ ċittadini Spanjoli li jiexu barra minn Spanja milli jivvotaw jiena naħseb illi naf li din kompetenza nazjonalista jekk il-pajjiż Spanjol eh, jgħat jitxħat id-dritt li dawn iċ-ċittadini li jgħixu barra mill pajis jina naħseb li hemm bżonn li aħna ikollna l-istituzzjonijiet pal l-istituzzjonijiet Ewropej li jgħinuna bħal hekk kif intom intervjenejtu fuq it-tipi differenti ta' kontratti u intom irnexxilkom isolvu l-problema tal-kontratti temporani naħseb li anka fuq dan il-punt intom tistgħu tintervjenu. Dak kollox minn ħadd grazzi. Grazzi ħafna Monika. Ħan issa nistiednu lil Monika Moshammer fisem il-Kummissjoni Ewropea sabiex titkellem. Thank you very much and good morning uh, everybody. Uh, first l tajba li l-kulħat, l għol qabel kollox nishtiq nisħaq fuq il-fat li l komissjoni Ewropea tħoss li huwa ta' importanza kbira li t-parteċipa fl-elezzjonijiet u li drittijiet għandhom e, iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jivvotaw u jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Madana kollu, hemm problema rigward is-setat ġenerali kemm nistgħu nintervenew rigward l-elezzjonijiet, rigward pereżempju it-trattat eh, jatina seta biex nideċidu dwar il eh, korrettezza tal-elezzjonijiet eh, tal-Parlament Ewropew u dawk lokali, iżda mhux dawk nazzjonali. U rigward il-dritt dan id-dritt għandu jkun garantit suġġett għall-att tal-att 76 l-istati membri għalhekk jibqgħu. Liberi li jiddeċidu huma kif ser jorganizzaw l-elezzjonijiet nazzjonali tagħhom. Għalhekk huwa diffiċli għalina illi nistablix li hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'dan il-każ. Madana kollu niġbidlek l-attenzjoni għal l-elezzjonijiet stess tal-Parlament Ewropew il qed jiġu diskussi fiħdan l-istess Parlament u l-Kunsill. Eh, l-adozzjoni ta' dan l-att elettorali u koll nittamaw illi jipprovdi l-possibilità li lek illi eh, tkun tista' teżerċita drittijiet demokratiċi tiegħek. Biex bekk eh, ċerta ostakoli illi qed jaffaċċaw iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiġu meluba bi prospettiva għall elezzjoni tal-2019. Grazzi, Signor President. Grazzi ħafna sejmis l-membri onorevoli. Beatrice Kjoġbo, grazzi ħafna, Signor President, nishtin ingrazzi ħafna l-petizjonanti birbis tal-li kienu għawek, iżda tal-li spiegaw b'mod konċis u ċar. Is-situazzjoni li għedin jilmentaw dwara għawek, jina nishtiq illi najdilkom u nindikaw kol jek forsi il-kollegi kun jistaw jifu jitkom nistan kompli, va nixtieq il nġbilkom l attazzjoni fuq dan it-tip ta' votazzjoni dan jissejja xi tip ta' eh, vot li fuq titlob biex ikollok eh, titlob għalih jisek biex ikollok dan il-vot. Għedin nitkelmu fuq vot li suppostu għal garanzija u dritt ta' kull ċittadini, iżda dawn il-ċittadini li mumiex għedin jiexu f'pajjiżhom iżda ma' ċittadini Ewropej u għedin jiexu oħra fl-Ewropa, iridom, iridu jitolbu biex forsi jagħtuhom il-vot. U naħseb li din hija xi ħaġa li ma nistax niċċettaw aħna Edin narawa din il-ħagġa li qed iġri mis-sena 2010 fi Spanja u kif qalu sew il-petizzjonanti ma kien hemm l-ebda għan partikolari jew xi riżult pożittiv li ntlaħaq bħala riżultat ta' din il-liġi minħabba li aħna rajna illi kien hemm ħafna nies li fil-fatt kienu mil quta magħha u għal din raġuni dak l-unika riżultat li intaħaq kien li kien hemm ħafna inqas nies li kienu qegħdin jivutaw ġifri żgur li m'hemmx aspetti pożittivi bħala riżultat ta' dan kollu jiena nishtiq ngħid ukoll illi il-Kummissjoni Ewropea naturalment tara fil-li dinja kompetenza esklusiva tal-Istati membri, zdem xi ħaġa li tista' tagħmel il-Kummissjoni Ewropea li t-kontatja lill-Spanja. Minħabba illi aħna nafu wkoll illi l leġislazzjoni li aħna qegħdin nippruvaw nisviluppaw fl-Ewropa fuq il-liġi elettorali kien ukoll ċertu konflitti ma' ċertu pajjiżi fosthom Spanja. U Spanja li issa edha tikkontempla id-drittijiet ta' ċittadini illi jgħixu barra mill-pajjiż naħseb li hija xi ħaġa importanti iżda jridu naraw jekk din il-liġi leġi li kienet irriformata fil-fatt qed tiġħad id-dritt tal-vot tan-nies Spanjoli li jgħixu barra minn Spanja. L-ammont ta' spejjeż u ħela ta' ħin u anka frustrazzjoni illi fil-fatt ħajkollhom jgħaddu minnhom daw in-nies, naħseb illi huma verament ħasra u f'dan iż-żmien illi għandna teknoloġija l-iktar moderna d dispożizzjoni tagħna naħseb illi ma tantx inħossu għom il-frontieri bejnietna fl-Ewropa suppost la fiżiċu laqas ta' tipiħor. Għal din raġuni għandna għanna naraw u narfu li dinja xaħġa ħarija ħasra li għet nużaw il-metodi analogi meta għanna nissaw nużaw il-teknoloġija għal din xaħġa daqsek sempliċi sabbejn l-elezzjoni ta' sena 2008 u l-elezzjoni ta' Diċembru ta' 2015 qed naraw li fir-raba parti l-parteċipazzjoni tal-votazzjoni tal-Ispanjoli barra mill-pajjiż kien hemm fil-fatt ftit nies li setgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom xi seba' fil-mija biss tagħhom u naf li l-popolazzjoni tal-Ispanjoli barra mill-pajjiż kibret ħafna kif qal petizzjonat hemm xi żewġ miljun persuna li jgħixu barra minn Spanja. żaw din l-aħħar sena qegħdin naraw li dan numru żdieb xi elf persuna oħra. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna nuqqas tal-monetizzazzjoni u anka l-esigenzi li għandhom bżonn iċ-ċittadini meta jmorru jivvotaw mhumiex irregolati għal din raġuni hemm ukoll lokal ħafna diskriminazzjoni, hemm ċittadini Ewropej ukoll li għandhom iktar possibiltajiet iktar faċli biex jivvotaw. Mela, ejja nkunu prattiċi, ejja nkunu iktar operattivi. Ir-riżoluzzjoni hija li aħna nippermettu li jkun hemm il-votazzjoni permezz tal-internet, permezz tal-email jew inkella mezzi oħrajn u rridu narmonizzaw u nipponu salvagwardja almenu fl-elezzjonijiet Ewropej id-dritt li għandhom iċ-ċittadini biex jivvutaw. Iżda minħabba li għanna dritt li persuni jistaw jiċaqalqu b'mod ħieles fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, għanna nafu illi ma nistawx nħallu dan l-ixki li waqfu liċ ċittadini milli jivvotaw. Jiena naħseb li dan huwa dritt li jista' jħares il-Kostituzzjoni u għandna nkunu kapaċi li aħna intejbu il-metodi tawi li wieħed jista' juża sabiex jivvota. Biex nikkonkluda jiena nixtieq ngħid li mill-Kumitat ta' Petizzjonijiet aħna nibatu ittra li l-awtoritajiet Spanjoli ħalli ngħidulhom li aħna mħassbin fuq dan il-punt u aħna nitolbhom ukoll li għandhom jagħtuna lajnuna li hija meħtieġa ħalli bekk ngħinu lil eh, ċittadini Spanjoli sabiex jifutaw, ikun jistgħu jifutaw, naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna ħalli bekk aħna nkun jistgħu narfu dan il-punt parti minn hekk u din il-problema. Il-Kumitat ta' Petizzjonijiet għandu għaw wkoll lill-Stati Membri u l-awtoritajiet u anka l-Spanja ħalli bekk niverifikaw jekk sarx progress fuq dan f'dan il-kontest mill-aħħar darba li għajn jom u aħna rridu naraw li jkun hemm ir-riforma li tkun implementata fuq liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna Beatrice. l Iva fil-fatt aħna rridu nimmobilizzaw ir-wieħna, r rizorsi tagħna, l-elementi li rċevejna f'dan il-Komitat rigward dan is-suġġett tal-dritt li tivvota f'diversi stati tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed kbir ħafna. Però ma nistgħux ninsew illi l-parti kbira tagħhom ġejjin tassew minn Spanja, speċjalment wara il riforma tal-liġi elettorali li tistabilixxi il-Vodorogado. U saħan sitra minnet se jaħlu il-voto obado, il-vot um, misruq. Dan in, e, jifisser illi 90% tal-Ispanjoli li jiexu barra minn pajizom qed jidru mċaħda minn dan id-dritt tagħhom ta', ta, ta li votaw. Ridu Eh, inqisu dan l-aspetti li mhux qed ikun faċli għal dawn il-persuni li votaw minn barra pajjiżhom. Dan qed eh, iċċaħħad il-persuni mid-dritt tagħhom li jivvotaw. U għalhekk qed nitkellmu fuq eh, riżultati li qed jiġu sa ċerta punt imbabsa li xem żewġ miljun persuna illi mhux qed tihom id-dritt li votaw għaliex jgħixu barra minn Spanja rridu nqisu jekk danux il-kass jew le meta wieħed qis il-politiki involuti, però xorta waħda hemm bżonn illi niggarantixxu liġi elettorali eh, ġusta. Dawn huma dispożizzjonijiet li jridu jiddu adottati eh, u il rekwiżit minimu għandu jkun fatt li l-persuna teżerċita id-dritt li tivvota. vota Il-fatt li l-Kummissjoni dejjem tgħid li dinja kompetenza tal-istati membri, artiklu 10-3 tgħid illi kull ehm, ċittadin għandu dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea li l-elezzjonijiet ser jisiru bliktar mod ġust, trasparenti u viċini ċittadini. U memx dubju li dan mhux qed jiġi ehm, rispettat eh, fl-istati membri tassew il-bżon illi nezer illi niskuraw illi dan id-dritt jiġi eh, eżerċitat fil-kas ta' daw l-emigranti spanjoli. Dan jorbot ma' dritt tal-libertà, anzi, skużawni, tal- eh, taċċaqli u li taħdem f'pajjiż ieħor. Dan jorbot ukoll ma' artiklu 19 tat-TFU u artiklu 45 tal-Karta Drittijiet tal-Bniedem. Aħna iva rridu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa mm, naqblu illi għanna nibatu itra l awtoritajiet spanjoli illi fi aħna nisprimu it-ħassib tagħna u nissuġġerixxi illi insomma għajnejna fuq din il-petizzjoni permezz tal-MPs nazzjonali biex nkun nafu xin il-prassi fl-istati membri. Nissuġġerixxi wkoll illi il-reżoluzzjoni konġunta EFCO u dan il-komitat illi tikkonċentra mhux biss fuq id-dritt tal-vot mill-att leġittimu, iżda anka mill-diskriminazzjoni illi qed eh, jallegaw diversi petizzjonanti għalhekk intennu l-appoġġ tagħna l petizzjonanti u nittama illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. U waqt il-qalimis tal-koordinaturi ser niddeċidu koll nkomplu nikkoordinaw. Grazzi, l-Onorevoli Malħero. Eh, eh, Grazzi ħafna. Jiena nishti nejt li qed naqbel ma dak kollu l-intqal din hija problema. Jiena jiena kellhom kellhom id-dritt it-tfal tiegħi jivvutaw Spanja ma qatt ma rnexxilhom jagħmluh dan u dan mhux imħabba l-riforma elettorali biss, imma anke qabel dan kien il-każ. Għax id-dokumenti ma kinux jaslu fil ħina lek kienu jħarbilhom iċ-ċans li jivvutaw. ħafna drabi ma jkunx hemm ħin anki jekk jaslu l-formuli. ħafna drabi reġistrazzjoni permezz tal-internet kun problematika xkura tal għal minuta u il-sistema ma tħallikx. Ġifiri, hemm bżonn li skont is-suġġeriment li smajna hawnhekk nistgħu nimxu l-affarijiet iridu jinbidlu ma jistax ikun l nies li għandhom dritt jivvutaw imma għax jgħixu barra mill-pajjiż ma jirnexxilhomx din mhijiex ħaġa sow. Anki xi kultant ngħidilkom li għana ġevina dokumenti ġimgħa wara li kienu saru l-elezzjonijiet temnuhom dawn l-affarijiet ma jistgħux ikomplu l-affarijiet Iva, grazzi il-kollega li miss. Iva, grazzi, Signora President. Din ir-riforma ħadd ma kien qed jaqbel magħha u n-nies li kienu jgħixu barra minn pajjiż qatt ma qablu magħha. Fil- programmi kien hemm ukoll id-derogi għal dan il-vot li kien miksub. Aħna nixtiequ li sistema elettorali tmur il-qudiem, imma mhux b'dan il-mod. Dan ma ġiex aċċettat minħabba il-garanzija tal-eżerċizzju ta' dritt tal-vot. Aħna rajna li mhux darba dan rajna dawn l-affarijiet jirġru wis spiss anki mhux skont il-programm għal elettorali. L-idea fil-bidu kienet li id-dritt jiġi garantit anki l-eżerċizzju li wieħed jista' jwettaq dan id-dritt. Dan huwa dritt demokratiku għal dawk li għandhom dritt tal-vot. U l-vot aħna e, e, suppost kien l-iktar mod legali, dak li qed nipprova nedilkom hawnhekk huwa li mhux qed nitkellmu li Dan id-dritt kien qed jiġi imxekkel id-dritt tal-vot din ir-riforma saret kien hemm ċertu diffikultajiet bil-aġġornament tal-listi elettorali ma kienx faċli li wieħed jiċċekkja għan-nies li jgħixu barra mill-pajjiż jekk kellhom xi dritt jew le. U għal din ir-raġuni kien hemm il-bżon li jiġu garantiti id-drittijiet ta' dawk li verament kellhom eh, id-dritt jivvotaw. Iċ-ċertezza kienet importanti hawnhekk. U il-problemi bekk ġew U konnedna li kien hemm xi żewġ miljuni u l-figura wkoll ta' 25 fil-mija. Skont l-istatistika ta' nies li marru jivvutaw. kienem u koll il-burokrazija għax dawn il-listi ma kienux lanqas ġew aġġornati. Ġifri anki il-figur il-figuri nizlu. Iva, riforma nistaw nejdu kienet eh, ostakolu burokratiku. Imma bla ebda dubju, dritt għal-vot fi Spanja huwa dritt fondamentali u il-dritt tal-vot fi Spanja huwa garantit. Il-problema hija kif wieħed jeżerċita dan id-dritt barra mill-pajjiż. Hemm bżonn li naraw x'namlu biex niggarantixxu id-dritt għal vot għal l-Ispanjoli li jgħixu barra il-pajis. Imma dan id-dritt fondamentali irritu kol iridu naraw li imur il-qoddim kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sur Marijas. Għaxtogri, Prodre. Το θέμα Ringrazzjak, Signora President. Din hija kwestjoni importantissima li qegħdin niddiskutu hawnhekk. Naħseb li l-bażi legali huwa importanti l-artiklu 223 ta' tfu e li jistipula li l-Parlament Ewropew irid jara li jabbozza numru ta' dispożizzjoni għal elezzjoni tal-istati tal-membri tiegħu. Ġifiri skont ċertu prinċipji eh, li huma l-istess għal kull stat membru. Din hija l-bażi legali. Mbagħad il-Kunsill jieħu deċiżjoni u jiddeċidi eh, proċedura leġislattiva flimkien mal-Parlament li tkun ċarissima Għalek, mit-trattat naraw li l-prinċipju du jkunu l-istess u, u l-proċedura titkun wahda. Ġifiri, għamnek il-kompetenza edha, il-responsabilta hija tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-Kunsil ma jistax jasal fiqbil, ma jimportax għaxem il-bazi legali il-prinċipji komuni huma definiti, umbat huma l-liġijiet elettorali tal-pajjiż li eh, jirrit il-sistema titimxi biha. Jiena pala eh, nista' ngħidilkom bħala deputat eh, Grek, ħanajdilkom xiġri fil-Greċja. Sabiex ikollok deputat nazzjonali li mbagħad jkun kandidat għal MEP l-ewwel net irid iħalli u jirriżenja mis-siġġu tiegħu fuq livell nazzjonali biex ikun jista' ikun kandidat għal l-elezzjonijiet Ewropej. Umbat jekk tiġi elett inti tażel bejn li ma siġġu titiżomm fil-Greċja biss din hija imposta. U irridu nimxu maħħa. Jiena, flimkien ma' kollegi oħra, kenna nirriżenjaw biex ikonna dritt li kunu biss kandidati. U din tmur kontra il-liġi Ewropea għax qed toħloq diskriminazzjoni dwar l-eligibilità. Jekk inti kont eh, kandidat u kont ukoll deputat fuq il-livell nazzjonali, bil-fors għandek id-dritt tkun kandidat fuq livell Ewropew. Jiena flimkien ma' ħames kollegi oħra kellna nirriżinjaw. U anki dan huwa illegali, jiġifieri hemm fl-opinjoni tiegħi hemm ċertu prinċipji li huma ġenerali li għandhom jiġu eh, rispettati kull imkien. Qed hawnhekk ukoll wieħed jirrifletti u jaħseb fuq dritt tal-vot taċ-ċittadini l-istess. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-każ ta' Spanja hemm bżonn li l-liġi ma toħloqx diskriminazzjonijiet li ma jkunx hemm ksur hawnhekk qegħdin niksu liġi Ewropew Ewropea jekk wieħed jonqoslu id-dritt li jeżerġita id-dritt tal-vot. Id-dritt Ewropew, id-dritt ukoll għal moviment ħieles ta' ċittadini Ewropej. Għalhekk jekk wieħed jara li jgħat il-kas li stat membru għamnek għet nitkellmu fuq Spanja ma jiffaċilitax il-moviment ħieles ikun qed jikser id-dritt Ewropew. U għalek il-Kommissjoni tittieħu il-miżuri biex tara l-Ispanja tirrispetta tkun konformi mal-liġi. U nejt, għaliex fi Spanja hemm din is-sitwazzjoni? Jien qed tilkomx qed jiġri l-Greċja Hemm ħafna nis Grigi li jgħixu barra minn pajjiżhom. Hemm ħafna pereżempju li jgħixu fil-Belġju. Dawn jistgħu jinkidbu fuq il-lista fil-Belġju u jivvotaw fil-Belġju fil belġu Jew inkella jinkidbu wkoll fuq il-lista fil-Greċja u jivvotaw fil-Belġju me skont il-listi tal-Greċja u imorru jivvotaw fl-ambasċata tal-Greċja fil-Belġju. Ekk jiġri fil-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. fuq dan fil-Greċja m'għandniex problema, l proċedura taħdem tajjeb. Għalhekk jiena naħseb jekk il-Greċja nexxiela għaliex m'għandix tirnexxiela Spanja. Hija kwistjoni ta' deċiżjoni politika u amministrazzjoni li taħdem tajjeb. Iġifiri, jekk l-Istat ta' Spanja għal raġunijiet tiegħu biss ma jagħmilx eh, ma jarax li l-amministrazzjoni għall-listi elettorali ma, qed, ma tkunx qed taħdem tajjeb, mela l-Kummissjoni Ewropea hija kompetenti għax ġifieri biex tieħu azzjoni. Il-Kummissjoni tista tara biex tiddefendi ċittadini Ewropej u, u tibda proċedura kontra Spanja. Għax kif spiegajtilkom, hija l-Unjoni Ewropea, eh, liġi Ewropea allura eh, ikun hemm ksur u sal-elezzjonijiet li jmiss, per eżempju, fi fral tal-2000 u, u eh, l-2019, tgħid li hemm lissi elettorali u sa dik iż-żmien jiridu jinkidbu mbagħad l-ambaxxata eh, ta' Spanja fil-pajjiż se jgħidu fil-Belġju imorru hemmhekk biex jivvutaw meta jaslu l-elezzjonijiet. Qed naraw forsi deċiżjoni politika li jridu jeskludu n-nis li jgħixu l-Ispanjoli li jgħixu barra minn pajjiż għalhekk din il petizzjoni hemm bżonn tibqa miftuħa Għax mhux biss qed nitkellmu fuq id-dritt tal-vot tal-Ispanjoli, imma hemm aspetti oħra li wieħed ta' min jistudjom. Jiena nirringrazzja l-petizzjonari, l-kollegi, ejja nħalluha miftuħa, naraw kif eh, niproċedu niddiskutu mal-kollegi Spanjoli. Grazzi ħafna. Il-kollega li miss. Grazzi ħafna. Nittama illi jirna li nejċa dan mod bilanċat minħabba li aħna din nitkellmu mhux biss fuq l-elezzjonijiet Ewropej, le fuq l-elezzjoni ġenerali wkoll tajjeb mela. L-ewwel qed ħafna Sur Marjas minħabba illi l-ewwel darba li ma smajtx xi ħadd illi jitkellem bl-Ispanjol fuq dan is-suġġett kien hemm xi ħadd barrani. Importanti li din kwistjoni ma tkunx kwistjoni li titqis isa kwistjoni Spanjola biss minħabba dritt tal-vot hija kwistjoni Ewropea. U għal leġislazzjoni nazzjonali din hija xi ħaġa importanti u għandna tribunali wkoll li huma responsabbli. Dan huwa punt importanti li ma nafx kemm jista' jirranġaħ il-peti Apparti minn hekk nixtieq ukoll nirringrazzja l-petizzjonanti illi tant għandhom kuraċ li jġildu favur l drittijiet demokratiċi u tant huma interessati illi fil-fatt jaraw li kunem garanzija tal-ħarsien ta' drittijiet demokratiċi li qegħdin jippruvaw jiġġieldu wkoll favur drittijiet tagħhom u jagħmlu pjaċir ukoll l bqija tas-soċjetà bix-xogħol tagħhom. U nafu kol li qed jużaw ukoll il-mezzi kollha u jġibu qudiem dan il-suġġett qudiem peti u qegħdin jafdaw kol fil-Kumitat ta' Petizzjoni tu fil-Parlament Ewropew ħalli bekk jitkellmu fuq xi ħaġa li hija ċaħda ta' dritt verament importanti u fundamentali, ġifieri dritt demokratiku importanti ħafna. Apparti minn hekk minn barra l fat li nammirawkom ħafna minħabba li dan huwa suġġett importanti ħafna, sensittiv. Iżda ma nistawx nifitaw nitkellmu fuq għadin ħaġa, naħseb li qed nitkellmu fl-istessin fuq żewġ aspetti differenti illi huma simili iżda qed nitkellmu fuq żewġ trattamenti differenti. L-ewwel qed nitkellmu fuq il-fatt verament ta' dwejja u kważi kafkjan ta' simili għal xi storja ta' Kafka fuq il-liġijiet li qed ikunu imposti mill-amministrazzjonijiet pubbliċi ta' dawn id-drittijiet. Qed naraw li jew jaslu tard dawn il-karti tal-vot jew ħaġa jew oħra dejjem ikun hemm xi tip ta' problema. Jiena naħseb li din tista' tkun kwestjoni iktar rilevanza Ewropea, però jiena naħseb li apparti mill-fatt illi aħna rridu noqogħdu attenti ħalu ma nagħtux ukoll opportunitajiet għal dan jiena naħseb li jekk Dan m'għandux ikun possibbli sakemm aħna ma nkunux fil-istorja ta' Kafka. U fl-istessin jena naħseb li l-ombudsman għandu jitqisu anka għal meta l-amministrazzjoni għanda bżon dan għal drittijiet fundamentali. U anka din kwistjoni tal-vot misruq. Jiena indipendenti laqja tawek sabiex niġġustifika l-aġir tal-ebda partit politiku. Minħabba li jiena indipendenti nista' ngħid li l-gvern ta' dawn l-aħħar 15-il sena kienu eh, disastrużi ma naħsebx is-sitwazzjoni ħadd itjib. Naħseb li l-amministrazzjoni pubblika wkoll sejra fl-istess direzzjoni, kollox sejra l-ar mhux għall-aħjar. Iżda naħseb illi dan il- vot jissu li tittalla pali huwa verament taħsar l-ċittadini Ewropej il-fatt li tittalla biex inti tkun tista' tivvota hija xi ħaġa li verament hija taħsara kif qalet il-kollega Soledad u oħrajn. Issa jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nsibu rimedju għal din il-problema minħabba illi mhux minħabba il-prattika, però aħna naħsbu illi ħajkunem il-bżon li ħana ndrizzaw din il-problema aħna qed naraw illi jekk pereżempju jkun hemm xi ħadd illi qiegħed jgħix Franza. Franza pereżempju għandhom id-drittijiet tal-vot u jittieħdu anka sal-kamra fejn iridu jieħdu jgħatu il-vot, jiena naħseb il din petizzjoni għandna nsemmuha miftuħa għandna nippruvaw ukoll. Minnaħa tal-peti nippruvaw namlu minn kollox ħalli din il-prattika tieqaf darba għal dejjem kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll anke forsi fl-Istati Uniti, iżda xi ħaġa importanti ħafna jekk ikun hemm pajjiż demokratiku illi fil-fat jgħat jitlob lil ċittadini sabiex jridu jgħodu jiġġidu sabiex jgħidu li jridu joqogħdu jifutaw jgħax xi ħaġa li naħseb li mhijiex aċċettabbli. Nixtieq illi minnaħat tal-peti aħna nkunu f'kuntatt mal-awtoritajiet kompetenti. U hemm ħaġa ħren nixtieq jena jiena. Smajt il-gvern il-ġdid qed raw li l-distruzzjoni mhix ħa tinbidel iżda il-Kumitat Peti naħseb li għandu ikteb ittra mhux lill-Gvern iżda lill-Parlament Spanjol. Ħalli bekk nitolbuhom b'mod urġenti li jimplementaw din ir-riforma fissim il-Parlament Ewropew fisim il-Kumitat Peti. Naturalment aħna għanna il-konferma tal-fatt li qed jiċċaħad dan id-dritt. Jina irrilevanti għalija jekk mhux żewġ miljuni iktar jew inqas anke jekk ikun hemm wieħed biżejjed li nipprotestaw. U għad raġuni u kol jena naħseb illi jew konna laqa jew kalla naraw li nil-taqaw mal din l-istituzzjoni leġislattiva Spanjola ħalli nkunu nistgħu naraw illi dawn il-ġittijiet ikunu garantiti, irrelevanti minn kif jivvotaw jew le, kulħadd għandu dritt tal-vot. Grazzi ħafna, is-Sur Peter Jarissa. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena nixtieq inħeġġeġ lill-petizzjonanti sabiex ikunu ftit ottimisti, jiena kontent illi huma qegħdin jitkellmu fuq din il-problema, naħseb illi hija xi ħaġa illi hija kisba ta' suċċess għall-Unjoni Ewropea u għal-fatt li wieħed jista' jgħix fejn jixtieq u jkun jista' xorta jgawdi mill-drittijiet din xi ħaġa tajba. Apparti minn hekk, apparti ċajt, intom intomx waħedkom hemm pajjiżi oħrajn li għandhom din il-problema li ħarġu petizzjoni u koll anka fil-Renju Unit kienem l-istess problema anka l-lum għanna xaħġa simili għan id-diskutu. Allura din dan juri l-fat li din hija problema ta' fettu għall-iktar minn pajis wieħed rridu neħdu azzjoni. Minħabba li dritt tal-votu huwa dritt lini għal kulħadd. Aħna niftakru wkoll li fl-Ewropa kellna l-iskandlu li kien hemm inqas ċittadini li marru jivotaw u din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nippermettuha wkoll dejjem rridu nżommu bilanċ bejn is-sigurtà u demokrazija, iżda fl-istess ħin irridu naraw li demokrazija dejjem nħarsuha. Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi kemm il-Parlament Ewropew u anka ħaddieħor qed naraw illi bħalissa qegħdin jadattaw id-dritt tal-vot u anka il-Gvern Eh, Spanjol għandu din il-problem, din hija sitwazzjoni tajba. Aħna ma rridux ngħidu biss il-petizzjonant xi jrid minn għandna, din hija xi ħaġa li aħna nafu kif niddefinixxuha u nafu li hemm ċertu affarijiet li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom ukoll. Aħna minnaħa tal- kumitat tal-petizzjoni naħseb illi rridu naraw illi norbtu din il-petizzjoni ma' petizzjoni toħrajn fuq iċ-ċaħda ta' dritt tal-vot ukoll. Jiena naħseb illi għandna oħrajn u nitkellmu wkoll mal-kumitati l-oħrajn li huma kompetenti bħal juri li jieħdu il-dritt tal votu u nixtieq li jkun hemm xi tip ta' linja gwida ħalli bekk tkun qed tapplika wkoll fil-pajjiżi Ewropej kollha kemm għall-elezzjonijiet Ewropej u ġenerali ħalli naraw il-inħedġu rida politika għal-bidla. Aparti minn hekk jiena nixtieq il-gvern Spanjol ikun informat anka fuq il-petizzjoni, anka b'mod pożittiv, importanti li jekk ikun hemm xi tip ta' problema, aħna rridu naraw illi ngħidu l-om ara, aħna smajna li intom tixtiequ li tagħmlu din il-bidla importanti li timplementaw din ir-riforma għal benefiċċju ta' ċittadini. Parti minn hekk, naħseb it-tielet konklużjoni għalli aħna nista' jew nagħlqu l-petizzjoni u nibatu litra lill-gvern Spanjol u l-Parlament Spanjol u nirreferu kwistjoni lill-komitati l-oħrajn li huma kompetenti u nkella nistgħu nżommuha miftuħa jiena naħseb illi rridu niddiskutu eżattament kif ħan solvu din il-problema iżda nixtieq ningrazzja l-petizzjonanti għal din il-petizzjoni u jekk jiġobkom żommuha f'moħħkom li aħna nafu b'din il-problema, konxi tal-gravità ta' din il-problema, iżda kifet, kifet u kif nerġanejt, din biex ħaġa problema ta' fetwa biss l-Ispanja, hija xi ħaġa tajba li għandna suq internu kulħadd jista' jiċċaqlaq jiex fejn jrid iżda l-Parlament Ewropew aħna għandna l-obbligu illi naraw illi nħarsu drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna Peter, jekk eh, tippermettuli nagħmel intervent mhux bħala President istanka bħala membru tad-delegazzjoni Spanjola. Jena u kol naqbel ma dak li ntqala hawnhekk anka fuq dak li qalet Soledad Gabisson. Aħna rajna illi kienem ċertu frodi meta kienem il-volt distanza u manka fil-gżejjer Baleari. Aħna rajna illi kienem nuqqas ta' u għal din raġuni l-gvern Spanjol id-deċida li għandu jizdiet it-tip ta' kontroll ħalli ikun hemm iktar garanziji u sigurtà, però xi ħaġa hija importanti li ngħidu li hija l-proċedura li tista' tittejjeb. U għal din raġuni aħna aħna din naraw illi xi 25% kienu qegħdin joffru joffrulhom il-possibilità li kun jistgħu jifutaw bil-posta pereżempju iżda fl-17 il-pajjiż dan ma sarx, naf li l-proċedura tista' tittejjeb iżda naqbel. Għadu raġuni l-petizzjoni hija xi ħaġa li hija talba li aħna nilqgħu minħabba li aħna rridu ntejbu l-informazzjoni li tingħata, il-possibilità l-affarijiet ikun iktar faċli, speċjalment tal wieħed li jkun jgħix barra mill-pajjiż importanti li narfu l-isforzi importanti ħafna wkoll tal-Gvern Spanjol. Għandna wkoll petizzjoni oħrajn minn pajjiżi oħrajn illi meta jkun hemm ċittadin illi jitlaq mill-pajjiżu uh, u jmur jgħix pajjiż ieħor, qasbis ikollu dan id-dritt li jivvota iżda fi Spanja huwa possibbli iżda huwa daqsxejn iktar diffiċli pereżempju probabbli. skużani, ma kontx kont insejt li nerġaw li għanna nerġaw nisimaw l-petizjonanti xaħat minnkom fil-qosor biex forsi tgħiduna kif taħsbuha. Iva, grazzi ħafna. Jina ma tantx baqa li xinżid. Xtaqt biss forsi ngħid li xinja l-pozizjoni tiegħi. Jina, ma naħsibx li din hija biss problema eh, amministrativa jew dik rida politika. Jiena naħseb li li il-metodu mhux qed jaħdem, il-metodu tas-sistema. Mill-bidunet ma ħadem tajjeb. U għalija ġifiri miex kwistjoni politika, eh, miex kwistjoni amministrativa, hija eh, iktar ta' natura politika. Meta hemm xi żewġ miljun eh, ta' Spanjoli jiexu barra mill-pajjiż u il-numru ta' dawk li marru jivvutaw naqas b'25% mela hemm problema. Jiena, per eżempju, jiena nejx viċin l-ikbar qassa tal-pulizija f'Helsinki. U fejn uqgħod jien li huwa post ċentrali u hemm l-istituzzjonijiet kollha u jedu li li e, intilfu dokumenti mm, fil-posta naħseb din hija ftit problema mhux aċċettabbli. Jiġifieri jekk naċċettaw li għandna problema politika li s-sistema ma taħdimx, hemm bżonn sistema oħra, naħseb nimxu jiena nkompli nenfasizza l-fatt li l-Ewropa għandha possibilità li tejn f'din il-bicċa xogħol ma naħsibx li hija problema biss interna ta' Spanja, ġifir Spanja li tigarantixxi il-dritt tal-vot il kulħadd. Jiena naħseb li għandha għandha tkun biex ngħidlek kwistjoni problema tagħna l-kol din. U għal dar boħra, grazzi ħafna minn dak li smajt jiena għawejtu li verament qalbi. Grazzi. Iva, grazzi. Ħan nipproponi dan li ġejjara, għan l-għennet nibatu itra lill-autoritajiet Spanjoli sabiex nispiegaw il-problema għal darboħra u nitolbuhom li jieħdu azzjoni biex il-sistema, il l-proċedura tmur għall aħjar Nikdbu u koll l-Parlament ta' Spanja. Fejn nuru tħassib dwar dan u anki fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet fiħdan dan il-Parlament Nazzjonali naraw li jagħmlu xi ħaġa. Mbagħad nitolbu l-Kumitat <clears throat> tal-Kostituzzjonali biex jindirizzaw kol din il-kwistjoni biex jaraw ċifiri l xena aktar Ewropea. Iva, jina naqbel kompletament ma dawn it-tlet inizjattivi imma nżid u nirrepeti li irridu ukoll nitolbu l-Kummissjoni biex terġa' tikkuntattja mill-ġdid l-awtoritajiet kollha fi Spanja. Konċernati b'din kwistjoni u ġifiri ma wara rezoluzzjoni tal-parlament jkun hemm Spanja wkoll fuq il-lista. Iva, ġifiri il-petizzjoni għatibqa miftuħa. Iva, mela. Tgħid il-President. U nistennu ġifiri minn dawn l-erba passi li seni l-erba inizjativi naraw xiġri. Grazzi ħafna, issa immorru għal punt li miss, għet nitkelmu fuq il-petizjoni 1292 tal-2015 minnant Jorgen Torbal dwar ċittadini tad danimarka li jitilfu il-dritt tal-vot wara li jkunu marru joqodu l-bot eh, li l lin minn Danimarka Harry Benapopoulos. Le, anzi, skużawni, Monika. Iva, grazzi. Għal-Kummissjoni. Id-Danimarka u għawet mill-Istati membri li ma jippermettix id-dritt tal-vot għal dawk iċ-ċittadini li ma jkunux għadhom joqogħdu fil-pajjiż. Jiena nerġa' nirrepeti dak li qed qabel meta kien hemm l-petizzjoni ta' Spanja. Il-Kummissjoni tqis mill-rib dawn il-kwistjonijiet ta' dritt tal-vot, imma nerġa' nirrepeti ngħid li l-Kummissjoni m'għandix is-setat biex tindaħal fil-qasam ta' elezzjonijiet ta', ta pajjiż fuq livell nazzjonali. It-trattat jagħti is-seta' dwar il-partiċipazzjoni f'elezzjonijiet lokali u dak tal-Parlament Ewropew għal ċittadini li jkunu benefikaw mill-moviment ħieles imma mhux għal elezzjonijiet tal-pajjiż nazzjonali ġifri għal darboħra nejdulkom li għawnek mawx ksur ta' em, liġi Ewropea. Grazzi, Signora President. Adelante, Margarita. Iva, sinjura fidejk. Bil-mikrofonu forsi, kun aħjar? Eh, jeg kan ikke se, hvor, hvor øh, øh klageren bor henne i øjeblikket. Øh. Jena, ma nafx fejn et petitionant, fejn il-petizjonanta, imma l-Kostituzzjoni ta' Danimarka hija ċarissima. Tistipula li jekk inti residenti permanenti f'xi pajjiż ieħor u mhux fid-Danimarka ma jkollikx dritt tal-vot għax inti tivvota biss fil-pajjiż fejn tkun qed tħallas it-taxxa fejn tkun impożabbli. ċifiri din titlob tibdil emenda tal-Kostituzzjoni xi ħaġa eh, diffiċilissima Imma jina għandi ftit problema xaħat għalli li il-petizjonant jiex fl-Izvizzera. Fl-Izvizzera inti għandek protezzjoni għal vot u meta tiġi biex tivvota għal Parlament Ewropew? kiku qed nitkellmu fuq pajjiż Ewropew, ovvjament il-protezzjoni teżisti ma fl-Iżvizzera din il-garanzija qegħdem ukoll jekk inti tgħix li lin mill-Ewropa naħseb m'għandikx dritt tivvota fl-elezzjonijiet Ewropej. Iġifiri, inti proponi li nżommu din il-petizzjoni miftuħa jew trid li nalquha. Sinjura Awken, ejd li ftit. ħnejdlek. Jena naħseb li ma naħseb naħsibx nistgħu navvanza qed nitkellem fuq il kostruzzjoni ta' Danimarka. Impossibli li din tiġi emendata għazbis għandu jkonna tama li se tiġi mibdula l-Kostituzzjoni. Imma jekk għandek ċittadin li ma, ma jistax jivvota għax għal-Parlament Ewropew għax ma jkunx qed e, joqgħod f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea, e, nixtieq niċċarawha għadi. Xaħat forsi jċara li din, din, din il-problema. Iva, Grazzi ħafna. Jena, nishtiq infakkar li mux il-Parlament Ewropew li huwa responsabli għal elezzjonijiet hawnhekk fil-11 ta' Novembru ta' sena l-oħra ħna dattajna rezoluzzjoni dwar ir-riforma tal-liġi elettorali fl-Unjoni Ewropea konet nindirizzaw it-ħassib dwar, dritt dwar id-drittijiet tal-vot. Dawn huma suġġetti li jinteressaw il-membri tal-Parlament, imma naħseb li din il-petizzjoni f'dan l-istadju trid tingħalaq. Għax mhux se nbidlu xejn. Il-Parlament Ewropew Eh, diġa qed jistudja dawn il-kwistjonijiet, il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali qed jaħdem fuq dawn is-suġġetti għalhekk irridu ngħidu li dan huwa suġġett issa ilna d-dejjin bih fil-Parlament Iva Margherita. Bl-Ingliż nitkellem issa. Jiena naħseb li jekk inti tgħix barra mill-Unjoni m'għandek l-ebda dritt tivvota għall Parlament Ewropew biex għal-kandidati tal-parlament. Iġifiri, kieku din kienet possibli, kont nifem. Imma unnek għax konna namlu parallel ma dak li jiġri fid-Danimarka. Jiena qed nagħmel din il-mistoqsija. Għax din il-petizzjoni tlaqet u kien hemm raġuni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 tindbat, da tindbat l-rappresentanza permanenti fejn nispjegaw dak li għada kem għajmet Margherita. <coughs> Umbat nibatu il-risposti li l-petizjonant. Issa immorru għal-petizjoni li jmiss, wieħed seba wieħed tal-2016 minnant Michael William Mansfield dwar drittijiet tal-vot tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea meta jkunu residenti f'pajjiż ieħor. Il-petizzjonant ma ġiex. Imma nisimgħu il-Monika. Thank you very, much, Madam. Grazie ħafna, Signor President. Mela il-Kommissjoni għada ma intalbitx tikteb tweġiba bil-miktub għalhekk kull ma nista' nagħmel li nieħu nota ta' suġġeriment li għamil petizzjonant illi jinataw drittijiet ta' votazzjoni għal dawk il-pajjiżi li joqogħdu f'pajjiż ieħor eh, biex kun jista' jipparteċipa fl-elezzjonijiet. Hemm xi interventi oħrajn? Pues eh, entendemos que como es el es el mismo caso que hemos hecho antes. Naħseb illi dan huwa l-istess każ li kellna aktar kmini għalhekk nissuġġerixxi li nagħlqu l-petizzjoni u ngħaddu għal eh, petizzjonijiet relatati ma' deċiżjonijiet tal eh, tal eh, ġustizzja dwar il-familja fil-Ġermanja. Fil-fatt, issa nista' ngħaddi l-kelma l Narda Levi li hija il-President tal-grupp ta' ħidma tagħna. Grazzi, Signora President, nirringrazzja l-petizzjonant u anka l-autoritajiet svedizi li jinsabu għak fostna l-kwestjoni tal-Jugendamt ġiet eh, studjata mill-grupp ta' ħidma minħabba eh, nuqqas ta' plural, minħabba id-diversi um, petizzjonijiet li rċevejna lan tal-grupp ta' ħidma kien illi jibda analiżi dwar is-sistema biex nifmu x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni eżistenti. Fl-aħħar laqgħa tal-grupp tal-ħidma fil-preżenza ta' esperti li stidinna posta ħarġu xi punti li nixtieq nqajma mawek. Wieħed mill-esperti il sinjura Marina La Colombo saħet fuq l-ispeċifiċità tas-sistema rigward il-liġi tal-familja fil-Ġermanja fejn jeżistu figuri um, legali uniċi illi ma sibomx fil fil-sistemi oħrajn Ewropej. Per eżempju, id-dritt tal- sorgerekt, jiġifieri illi il-tifel jiġi adottat, eh, li il-kura tat tifel tinata lil-persun oħra. Għalek, eh, qed naraw kif ċerta figuri fil-Ġermanja jista ikunu qed joħolqu ċerta ksur brabta ma' drittijiet ta' tfal u drittijiet tal-ġenituri, partikolarment ġenituri li mhumiex Ġermaniżi. Is-sur Tarabella xtaq jisħaq fuq il-fatt illi ir-rabta bejn ġenitur u tifel hija parti minn public order illi l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem għandhom ir-responsabilità li ħarsu meta wieħed iqis dan u r-rwol tal-Jugendamt meta wieħed iqis il-proċedimenti um, uh, fil-kontest ta' liġi tal-familja nistgħu nirrikorru għal kontest Ewropew. L-Avukat Buden saħqet fuq id-drittijiet tal-minuri tal minuri tal u brabta dejjem mal-dritt tal-familja. A bazi tal-petizzjonijiet illi rċevejna u anka wara li smajna l-opinjoni tal-persuni li semmejt, nixtieq nidħol fuq ċerta aspetti, nitkellem fuq ċerta aspetti u nittama li l-autoritajiet ġermaniżi jiċċarawlna l-affarijiet dwarhom. Nibdew minn nuqqas ta' statistika uffiċjali fuq livell eh, federali u daland illi huwa possibbli illi illi minn koppji um, illi kunu ta' żewġ nazzjonalitajiet uh, ma tkunx tista' tkun taf il-nazzjonalità tagħhom. Ikun tajjeb jekk l-awtoritajiet Ġermaniżi jgħidulna u tajjeb illi timbeda investigazzjoni fuq dan l-aspett. Għalhekk nixtieq nistieden l-awtoritajiet Ġermaniżi biex um, jaddu l-informazzjoni tagħhom dwar dan lill-komitat. Jider li l-Jugendant jaħdem skont l-interess pubbliku l-AJ ta' Berlin illi taħdem skont il-Jugendamite fil-1 mis-16 l-lander tal-Germania. Barra minn hekk il-Jugendamt jidher li jaħdem fil-kuntest tal- tal postijiet speċifiċi rħula u bliet dawn jiġu konvokati darba jew darbtejn fis-sena kull darba fland differenti. Il-Jugendant jitkellem biz dwar il-Jan il-Hans Jugendant li eventualment jirrifer informazzjoni li l-AJ tal ta' Berlin. Kun tajjeb li tkun taf kif jaħdem, jew nkunu nafu kif jaħdem il-Jugendant. Uh, eh, Kem per eżempju personali għatum għal-Jugendant u eh, xieġ eżattament fil-Fry and Dragon u xinu l-budget għad-dispozizjoni ta' din l-organizzazzjoni. Nixtiequ nirċivu wkoll l-istatistika rigward ta' kemm minorenni kull sena kunu suġġetti għal jugendant. Barra minn hekk kienem kien hemm il-kwistjoni ta' tielet ġenitur eh, li huwa figura importanti dan eh, huwa uh, parti minn uh, eh, tmin ktieb tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża. Dan it-tielet ġenitur għandu rwol ta' eh, li komplementa l-ġenituri anka meta il-ġenituri ikkunu jistaw jihdu sipuwa huma tfal differenti ġifiri minn dak li jiġri stati membri l-oħrajn. Biex nifmu aħjar, rridu nifmu eżattament fil-ma punt tal-proċediment. Il-Jugendant jibat che, come è stato evidenziato da più parti, il giudice non... Kif għal, kif intqal f'diversi partijiet, il-mħallef ma jkunx jista isegwi e, il-proċess kollu kemmu, jider il-jugendant huwa responsabli wkoll mill-teħid ta' sentenzi u għandu l-possibilità li interpreta dawn id-deċiżjonijiet b'mod restrittiv jew estentiv. Il- dawn it-tip ta' deċiżjonijiet jistgħu idumu ħafna ma jittieħdu u dan imur kontra id-dritt li l-ġudikatura tiddeċidi f'ħin eh, raġonevoli. U għalhekk aħna nistaqsu li ma tip ta' mod kif l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jiżguraw il jiġu imħarsa ċerta drittijiet li huma drittijiet fundamentali. Il-Jugendant jidher ukoll li jkun jista' jaqta jieħu deċiżjonijiet jihu deċiżjonijiet qabel eh, li ma tittieħed ma tinqata' skużawni sentenza fil-rati. Għalhekk insaqsi, hemm għal xi ġenituri jew tnejn li huma il-possibilità li jikkontestaw miżuri ta' dan it-tip jew hemm bżonn illi tistenna ismieħ l-udjenza anzi skużawni illi Eh, spiss seħ eh, diversi xhur wara illi tkun ġiet eh, tihdet deċiżjoni tal-Jugendant. Barra minn hekk jintqalu koll li l-Jugendant spiss jaffettwa l-imħalfin, fil-proċess tagħhom. U għalhekk jiena nitlob l autoritajt ġermaniżi biex jispegawna eżattament dan il-punt. Barra minnek, studjajna u kol ċert aspetti relatati ma l-udjenzi li jisiru li kunu fjom prezenti il-minuri. Saħan sitra jkunem xie um, kazijiet xie proċessi li raw eh, minorenni ta' tlet snin prezenti eh, differenti minn dak li jġri fl-istati membri. U laqqas ma jkunu jistaw jattendu f'dan fl-udjenzi il-ġenituri jew l-avukata tal-ġenituri, kol ma jirċivu hija taqsira għal-ġenituri. Nirċivu nixtieq eh, mistoqsija wkoll illi tgħiduli jekk is-sentenzi li nqataw barra mill-pajjiż u x'qed jiġu rifjutati mill-Ġermanja jekk il-minorenni ma jkunx instema' anka jekk dan il-minoren ikun zaħir ħafna, tajta zaħir ħafna. Mbagħad xi ħaġa rigward id-definizzjoni ta' kindesbol li hija daqsxejn problematika. Jiġifieri, skont liema prinċipju jaġixxi il-Jugendsbond u jekk hija kwistjoni ta' kindesbol, kif eżattament tapplika? U il- eh, nixtieq informazzjoni dwar eh, xieġri, jekk per eżempju eh, ma tiġiġ aċċettata illi il-ġenituri iżuru il-tfal. Dan qed iqis il-periklu li dan ipoġġi tfal fihom. L-esperti studjaw ukoll il-Fenfarin Beinstein u il-Beinstein Shaft fl-ambitu ta' proċedimenti dwar il- l-tilwim eh, fil kuntest ta' liġi familjari. Il-petizzjonanti iħossu illi il-ferfaren bajstan minħabba illi assisti fil-proċess u mux l-avukat tal-tifel kif spiss jiġi tradott għandu il-responsabilità li jskura illi jinżam taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ġermanja. U um, li mhux li żgura illi kunem żewġ uh, illi tifel jirċievi iż-żewġ uh, kulturi. Barra minn hekk il jittidu kol serje ta' miżuri mit-tieni istituzzjoni li semmejt U tajjeb li nifmu jekk il-ġenituri kollhomx il-possibilità li jappellaw għal dawn it-tip ta' miżuri u jekk eh, f'dan it-tip ta' każ meta jkun hemm tfal li jgħixu meta jkun hemm ġenituri li jgħixu barra mill-pajjiż jistgħux um, jibbenefikaw minn dawn id-deċiżjoni tal-Jugendant. Kwistjoni oħra hija l-kwistjoni tal-traduzzjoni il-rati ġermaniżi ma jamlux traduzzjoni tal-att ta' notifika illi jisir biss bil-Ġermaniż. U l-istess jiġri blatti um, legali u ekstra um, legali fil-kas ta' ġenituri ta' żewġ nazzjonalità, nazzjonalitajiet. U ma jintbatux fil-lingwa, ma, ma jiġux tradotti fil-lingwa ta' fejn tkun ser tintbat il-notifika. Jekk min jirċievi um, din il-notifika jopponi il-Germania uh, lil min jirċievi lil din eh, il-notifika li ħalasuwa għal eh, għal traduzzjoni u din tmur kontra il- il- ehm, direttiva 1393 tal-2000 u tal-2009. Grazzi ħafna Leonora. Autros miembros del working group. Grazzi ħafna sa nixtieq fil-fatt nitlob lill reprezentanti tal-grupp ta' Hitma. Julia Pizzera li tixtieq titkellem fis-sam il-grupp. Dziękuję Pani Przewodnicząca.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 dibattitu parlamentari mbagħad wara u għaddettajna riżoluzzjoni fuq il-protezzjoni tal-interessi tal-minuri. U aħna qegħdin naraw li qegħdin nimplementaw ukoll azzjonijiet ħalibek intejbu il-kwistjonijiet ta' tal-kustodja. U aħna fil-fatt Eh, missjoni u kol minnħat l-Kumitat Peti f'Berlin u għabbażi eh, ta' din missjoni aħna rajna illi ma nistawx nikkonfirmaw li hemm ksur ta' drittijiet nazzjonali jew internazzjonali minnaħat tal-awtoritajiet nazzjonali mhumiex qed jagħmlu diskriminazzjoni minħabba illi mhux qed jippreżentawna wkoll il-provi. U anka fuq il-funzjonament tal-Jugendamt u mod ta' kif jaħdem aħna f'dawn il-petizzjonijiet qed nirreferu għal restrizzjoni tal-aċċess għat-tfal u li l-Jugendamt jintervjeni wkoll fil-proċedura ġudizzjarja illi tiffavorixxi l-ġenituri Ġermaniżi u qiegħed jingħatu ukoll illi maħniex edin nirrispettaw il-prinċipju tal-aħjar tip ta' protezzjoni li nistgħu nagħtu aħna lil minorenni. U il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sinjura Redding, kelmet li l-autoritajiet ġermaniżi fuq eh, tassi fuq Brussel tnejn. u il-fatt li ma kienx qed ikunu rispettati dawn il-punti fuq il-kustodja. U eh, kien hemm ukoll problemi minħabba is-sekwestru ta' ta' tfal. U kien hemm ukoll ċaħda li l-ġenituri li ma kinux Ġermaniżi ma kellhomx ikollhom ma jistgħux ikollhom aċċess għad-dokumenti. Kien hemm ukoll azzjonijiet illi kienu strambi wkoll ħafna u qegħdin jgħidu illi l-Jugendamt hija istituzzjoni politika wies illi mhix qed tirrispetta l-drittijiet tal-familja u l-liġi tal-familja, il-grupp ta' ħidma tal-Kumitat Peti illi aħna kena fotu tas-sena 2015 kena smieħ aħna smajna l-esperti Taljani, Franċiżi. Id ma jkunux involuti fil-kwistjoni tal-Jugendamt u kien prezentazzjoni wkoll tal-petizzjoni kienet irtirata minħabba illi fil-fatt dik il-persuna ma kienx persuna oġġettiva. Nkella interess partikolari. U il-petizzjonijiet ta' Mejju 2015 aħna rajna li kien hemm partiċipazzjoni tal-Jugendamt fil-Kumitat fil tal kumitat tagħna tal-Peti. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħajkompli jsegwi l-kwistjoni tal-Jugendamt u fl-istess ħin ħanqisu wkoll il-bżonn ta' riviżjoni ta' Brussel 2. għamilna konsultazzjonijiet pubbliċi u l-Kumitat Peti ħajressa u kol opinjoni. Dawn l-aħħar ftit snin rajna li kien hemm ċertu talbet u rekomendazzjonijiet li aħna nappoġġaw, aħna nasbu iżda li m'għandniex il-kompetenza li nintervjenu f'dawn il-każijiet individwali li mhumiex strettament marbutin ma' dawn il-punti issa aħna għandna il- Brussels 2A u koll fuq is sekwestru internazzjonali ta' tfal. għanna l-konvenzjoni u kol ta' The Hague li fil-fat toħvi ċertu garanziji u kol. Il-Komitat Peti għandu jilmenta ma' l-autoritajiet Ġermani għandu ġak kanna korrespondenza bejn il il Kommissarju Redding u il-Ministru Schröder. U l-ilmenti ta' dwar il-Jugendam tal-lura għandhom jingħaddu lil dawn l-autoritajiet Ġermaniżi. Apparti minn hekk ir-referenzi illi tal-każ meta jkun hemm tifel jew tifla għand l-istituzzjonijiet Hemm ukoll problemi bil-ħin ta' żjarat illi mhux regolati mid-drittijiet tal-Unjoni Ewropea. U eh, ir-drittijiet tal-Istati Membri wkoll jistgħu ma jkunux Irrispettati il-petizzjonant jista' jressaq il-każ tiegħu quddiem il tribunal ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu jekk jaħseb illi id-drittijiet tiegħu ma kienux irrispettati. Il-Kummissjoni Ewropea tgħid ukoll li l jugendant m'għandux is-seta' eżekuttiva minħabba li il-Kummissjoni Ewropea m'għandix id-dritt li tikkontrolla dan kollu il-Kummissjoni Ewropea tista' tagħmel reviżjoni tal-Liġi Ewropea tad detenzjoni iżda fl jim ta' tiggarantixxi il-proporzjonalità u Rridu naraw jekk l-awtoritajiet Ġermaniżi mhux qed jiksru l-liġi Brussell tnejn dwar liġi applikabbli tal-pensjonijiet u tal-ħlas tal-manteniment anzi tfal. Il-post tal-residenza ta' tfal u għal-post fejn jgħixu. U f'dan il-każ dejjem kien eh, il-Ġermanja. Issa dwar il-kustodja ta' dawk it-tfal illi twildu lilin mill-pajjiż x'imkien ieħor. tapplika mbagħad il-liġi internazzjonali. Allura il-Kumitat Peti jissuġġerixxi li l-tribunali um, huma jresqu l-każ qudiem it-tribunali li għandhom il-kompetenza u anke dejjem jistgħu jappellaw għat-Tribunal ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea anka fuq ir-regolament kollu kemmu fuq ta' Brussel tnejna u anka fuq ir-regolament li regola l-kwestjoni tal-ġurisdizzjoni Anka dwar il-manteniment dawn huma regoli li huma importanti. Skużaw li tkellimt nar. Oui, merci Madame la Présidente, merci aux pétitionnaires ici présents. Nringrazzja eh, al petizionanti li qegħdin hawnhekk magħna. ringrazio għal sintesi li tawna l-taqsira tax-xogħol li sar jiena naħseb li issa wasalna eh, biex ngħidu l-affarijiet kif in huma jintoġbux jew le Dan ix-xogħol ilu sejjer għal ħafna snin. Hemm ħafna ġenituri li mhumiex Ġermaniżi li dejjem ikellmuna u jeduna li drittijiet tagħhom ma jiġux rispettati. U hawnhekk għandna totem. Ġifiri il-metta nitkellmu fuq il-Jugendamt, eh, id-drittijiet ta' tfal fil-Ġermanja, nafu li dan jintimida mhux biss il-ġenituri manki ħafna entitajiet li jkunu qegħdin jaqbżu għat-tfal jew għad-drittijiet tagħhom. Nafu ukoll anki ministri joqogħdu lura milli jitkellmu, fil Jugendamt xem eh, warajh, x'qiegħed jaħbi anki il-liġi Ġermaniza ħna rridux nattakkaw għadi edin nitkelmu fuq il-dritt ta' kull ġenitur u anki drittijiet ta' tfal. Mux l-ewwel darba li nkunu nirrepetu l-istess affarijiet u ngerfxu. Imma irridu dejjem nżommu u demajnejna il-ġit ta' tfal, it-tfal li irridu dejjem eh, mintuhom iċ-ċans li jaraw u jkunu maż-żewġ ġenituru tagħhom il-petizjonanti li jiġu jiltaqaw maħna jitolbuna bil-ħnina xikunu sofrow, sofrow ħafna. Edin dan naraw biss il-parti viżibli tal-iceberg kollha għax hemm tant oħrajn il-qas biss jafu kif għandhom jers u lejna u jkellmuna li l-qas biss jafu x'inhu drittijiet tagħhom. U x'nistgħu ngħidu ħafna drabi ta' spiss. Il-jugendamt jim jim, jimponi u kol ċertu ammonti allokazzjonijiet ġifiri jisom jiġu rikattati ġejdu l mux nħalsukom eh, unbatem il-kultura, il-problemi ta' lingwa u l-ġenitur liħor meta jkun hemm il-problemi bejnietom. Ġifiri jien naħseb issa wasalna għal-Jugendamt irridu ngħidu għal-Jugendamt jisom il-ġenituri Ġermaniżi biss jistgħu jkunu ġenituri tajbin, l-oħrajn jisom ma jistawx iħobbu it-tfal tagħhom, ma jistawx itellawhom tajjeb it-tfal, imma l-interess ta' tfal jew kella l-interess tal-istat hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ġifiri, it-tielet ġenitur l-istat isu dejjem jirbaħ hawnhekk. Għax meta rridu nitkellmu fuq il-ġid ta' tfal u dritt ta' tfal x'qegħdin infissru? irridu nżom u demajnejna ħaġa wahda biss. U skużawni jett qed inkun vulgari għawnek, għawnek edin ikonna il-bżar flajnej. Il-ġit tal-tifel u t-tifla biss. Ma jistax ikkunem etnejdu nitkellmu fuq il-ġit tal-tifel jew tifla jekk neħdulu dritt li jiltaqa ma xi ġenitur tiegħu Hawnhekk qed naraw li hemm volontà ovvja li e, e, e, it-tifel jew tifla ma jiġi impedit milli jara xi ġenitur minnhom. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq sur ta' dritt Ewropew. Il-deputat li miss. Iva, grazzi. Uh, I would like to... la qabel kollox nishtiq uh, nirringrazzja l-petizzjonanti li ġew biex indirizzawna, li ġew indirizzawna, nishtiq ninkoraġijom u ninkoraġi xililna l-koll rigward possibiltajiet ġodda u nittama tassew li għawek uh, fl-Unjoni Ewropea bħalma rajna fis sessjoni preċedenti fejn adottajna rapport mħejji mill-Komitat Libe, eh, l-Onorevoli Intfeld, preċiżament, rigward it-twaqif ta' korp ġdid illi ser jagħmel monitoraċ pajjiż pajjiż. Eh, possibiltajiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem jew tal-ksur tal-karta ta' drittijiet tal-bniedem dan kollu ġi dizinjat biex nippruvaw nelbu din il-problema ta' konflitt ta' dispożizzjonijiet u speċifikament artiklu 51 nafu li trattat jgħid li aħna ma nistgħux ninterferixxu jekk mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll problemi bil- uh, direttiva orizzontali no, għad non-diskriminazzjoni jekk tiġi aċċettata lura e, ikun hemm diskriminazzjoni fuq liġi u anka fuq id-drittijiet e, lingwistiċi u dan japplika u kol jekk din ta' dejjem e, mhux biss għal kwistjonijiet tax xogħol iżda anka għal kwistjonijiet ta' dan it-tip il-kwistjonijiet familjari. Nixtieq eh, nagħmel referenza wkoll għal proposta ta' Sinjura Pittera biex nippruvaw nindirizzaw l qorti Ewropea ta' drittijiet tal bnidem Hemm il-possibilità li dan isir, però f'każijiet ta' qorti tal-familja fejn kun hemm involuti tfal, dan idu minn tal-inqas sentejn. U għat-tfal ma mhux ta' min joqgħod jistenna daqshekk eh, ħafna. Sentejn tista' teqret il-destin ta', tifel jew tifla. U għalhekk ma jistax ikun il- ma sax naċċettaw il-fatt li xi ġenitur ikun qed joħnoq il-dritti tal-ġenitur liħor. Fil-kumitat peti aħna nħoss jena nħoss li għanna nżommu din il-petizzjoni miftuħa u nippruvaw nindirizzaw lill-awtoritajiet. Naf illi xejn ma tjib sam il-fact finding visit tana, iżda naħseb li wasal il-waqt għal fact finding visit oħra. Grazzi, issa għal petizzjonanti U billi edin ħafna nitlobkom illi ma tkellmux iktar minn 3 minuti kull wieħed. Nibdew mill uh, l-ewwel kellima. Mill-ewwel kellim. Iva, is-sinjura peress li jina ma narax il-kollega s-sinjura ħat tkellem minn floki. Nixtieq ngħid li s-sena l-oħra il kienem u kol il-Ministru tal-Bavarja li tlabni hitlo li rispondina illum tlettijim bis qabel din il-laqatana tal-lum irċevejt lit itram mill-Komissjoni bl-Inglis informatni li petizjoni tiegħi mhux se tintlaqa u li se jkolli traduzzjoni bil-Franċiż iktar tant. Jiena bl-Ingliż ma tantx naf, allura ma tantx fimt l-affarijiet. Jiena nixtieq li tispjegaw li dawn l-affarijiet kif isiru. Mill-2012 il-petizzjoni tiegħi kienet intlaqat il-Ministeru eh, tal-Ġermanja kien risponda imma issa qed jgħidu li li ma tistax tintlaqa għax il-kumitat mhux kompetenti jiena nixtieq li hemm xatt mill-Kommissjoni jgħidli xi aħbar tajba. Għax dan kollu jiddependi mill-Qorti ta' Munich. Imma huma il-Ġermini, il-Ġermaniżi il-deċidow fil-kwestjoni ta' ġenituri kontra Danimarka, is-sena l-oħra il-deputati ġermaniżi tal-Parlament Ewropew kienu għalu il- l-affarijiet bil-kontra tal qettajt il-Kommissjoni fil-kas tad Danimarka. Jien irrit li tispiegaw li l-lum il-Kommissjoni sessib il-kaptu ta' din il dawn il-problemi fil-Germania li eh, ma taċċettax il-petizzjonijiet kontrija. Illum nixtieq ngħidilkom li l-kom il-grupp ta' ħidma u l-Kommissjoni il- l-risposta tal-17 ta' settembru tar 2013 il-risposta ta' dawn eh, ta' din il-kustjoni. Il-Ministeru il tal-Ġermanja ma kellux rida jba, dan nistaw norruħ anki il-psikologi ma kienux imparzjali, dawn kienu ġew maħtura mill-ġustizja mil ġermaniza. Intnefqu ħafna flus diffiċli wieħed ma jimmaġinax li hemm xi business għaddej il-grupp ta' ħidma u l-kommissjoni um, għandkom issibu u koll fil-ġurnali xħareċ um, anki ġifiri meta ħna dorna lejn psikologi ġermaniżi li huma marufa. Kollox insab fil fajs għal biex taqrawa minn tom. Petizjon 1784 barra 2000. Tajjeb, mela, dinja abrupta ma' petizzjoni erba' tal-2013. President, signori, jiena qabel kollox nishti u koll l-vitmi tal-Jugendam tinsel milom. Illum nishti nitlobkom zoċ affarijiet l ewwel net. Eh, ma tridux intom sottovalutaw il-problema verament diffiċli tal-kinder u it-tieni li jintom tkunu konxi riski li aħna u kol nkun għedin nifacċaw meta niġu nkelmukom. Hemm ħafna affarijiet x'għandhom x'jaqsmu għall-Ġermanja. Kinder Cloud ifisser isser ta' tfal. U dan ma ġiex inventat, araw ftit fil-Google, ekt tmorru fil-Google li hemm ħafna ħafna affarijiet fuq dan il-suġġett Nishtiq nitlob li l-interpreti li qed jgħinuna l-lum biex ma jitraduċux dawn il-klim. Jugendamd ma jidan xaft kim dażvol għax dawn huma affarijiet li jfittxu affarijiet preċiżi m'hemmx ekvivalenza fil-lingwi oħra u jekk intom titraduċuhom b'mod appresemattiv ikon aktar konfużjoni. Din hija raġuni għaliex naħsbu aħna li eh, l-kumitati differenti li eh, studjaw dawn l-affarijiet li ma setaw xifmu zattament ċinja l-problemi ta' l-problema tagħna. Jina mill-lider irrid inqassar. Fl-2011 kien hemm dokument eh, ta' ħidma Peter Jar dejjem qal li din il-problema tal ugentown ma diċ teżistiex ġiet sibnina l-kaptu diġa. U f'Diċembru tal-2011 fl-ispikjal kien hemm eh, artiklu kontra il-CED eh, u eh, ta' fifrar tal-2012 u kol kienem iktar problemi, kienem nis jiġildu kontrina, ħatma protesta. U fl aħħar ta', ta frar tal-2012 rajna li il-ġustizja ta' Munich u kol talbet biex immorru fil-The fil-ġurisdizzjoni. Il-Sinjura Kolomba u anki il-omma li kienet anzjana ndbatu il-ħabs. l autoritajt eh, tal-Ġermanja falsifikaw ukoll id-dokumenti f'dan il-każ Min frar tal-2012 Mejju tal-dik is-sena kien hemm ħafna petizzjonijiet fi Franza, fl-Italja, fil-Greċja u fil-Kummissarju Obermeyer fi Munich F'April ta' 2012 is-Sinjura Heinz tifla tagħha kienet isterqet fi Munich din ukoll inbadet il-ħabs. Jiena ukoll kont ukoll ġejt arrestat kien hemm ukoll iktar nies qed naraw li l-Ġermanja ma tagħmilx l-istess meta titratta mal-Ġermaniżi. Il-pulizija jmorru wkoll jiċċekkjaw in-nies li jkunu qed joqogħdu barra mill-Ġermanja. fl F'Lulju tal-2012 konna jiena u kol sur karer konna eh, arrestati u konna unbat mibawta Munich tlifna ix-xol. U Angelika Nusberger kienet waħda biex tiddeċidi l-kas. Fi frar tal-2013 sur ġigu kien arrestat permezz European Arrest Warrant U l-istess ġara fil-ġustizja ta' Munich dejjem ġifiri kontra is ced F'Ġunju tal-2013 is-Sur Karer intbat erba' snin eh, ħabs mill-Tribunal ta' Milan. Is-Sinjura Kalina i intbatet u kol għal sentejn ħabs erba snin sur karer, kien sentejna Sinjura Kalina, 15 il-xara Sinjura Kolombo u Sinju u Omma, 15 il-xara sur Kokoprowitz, xara għal Sinjura Heinz, 20 jum għalija, ħafna u kol oħrajn. Il-petizzjonijiet tana għamulna ħafna flus il-petizjoniet il-Parlament Ewropew. Ma l-iktar għaviju għaddan li ġej. Aħna għanna dokument li ħareċ mill-Tribunal ta' Munich bizball. U em, eh, juri li jem jisu komplot kontrina. anki iġifiri li għabbażi ta' deċizjonijiet li tieħdu mill-Tribunal tal-Italja. Dawn l-affarijiet qed narukom li ma sarux mod sow. Petizzjonanta li miss Delfin Pago a rigward petizzjoni 459-2016. Nitlobkom li iżommu mal-ħin għaliex sa' nofsi għanna interpretazzjoni, bat wara le għalek nitlobkom li żommu mal-ħini tal-lokati li l-kom. Delfin jek joġbuk. Je m'appelle uh, Luca Poutine. Jena jisim jena taljana u jena il-missir il ta' tifla li ġit maħtufa minn omma. Aħna konna f'relazzjoni fl-imkien u din marret il-Ġermanja bit-tifla u għalti li seġġibi li l-ura ġimatej wara imma kienet kollox kien maħsub minn qabel. Serqit li t-tifla għax ħadet residenza fil-Ġermanja għalija u għat-tifla. Il-Jugend eh, damt kidbuli eh, daw permezz tal-Job Center ta' Bremen u dawn qabel kien hemm il-deċiżjoni tal-qorti nħatfuli il-beni kollha tiegħi. ma kien hemm l-ebda deċiżjoni tal-qorti imma xorta jiena għalu li dirtin inħallas ukoll kol tifla tiegħi jiena il-ġenitur il, il li kelli l-kustodja. Imma dan kollu ġi dan minn ġol sen xtaftu ukoll u mill-ġob center ta' Bremen. Jiena minn dejjem kelli l-kustodja sħiħa tat-tifla u jien qatt marċevejt allokazzjonijiet imma mill il-Jugendamt tal-Bremen umban batuli l-istess teddit ftit tal jim wara u dan ikkonferma li kellu drittijiet fuq eh, it-tifla tiegħi. Iġifiri għal beni li jista' jkollha i. Sissa ma kien hemm l-ebda deċiżjoni tal-ebda qorti. Il-Jugendamt għal ġenitur il-ġenitur liħor li kien li hija l-om Ġermaniża ħadula wkoll id-drittijiet kollha. Iridu jkunu jafu minn qabel jistaw jagħmlu flus minn fuq dar it-tifla tiegħi. Kollox kien maħsub. Sur Kolombo eni u huwa Eh, peress li taf kif imorru l-affarijiet fil-Ġermanja, il-eni biex inġiplura tifla. Kienu diġa bidlula isimaw kull joma u jużawa. Talbuni biex inħallas. Bil-Belġtenstaft din hija sistema kif fil-Ġermanja ikunu jistaw jitolbu il-flus. Il Ma jiena b'dan kollu kont il-vittma dejjem rrid tinħallas għat-tifla tiegħi. Jiena għandi dokumenti biex nipprova dan u hekk joġobkom titraduċux il-klim il bil-Ġermaniż li huma ifissru biss b'mod legali dak li jdu jfissru bil-Ġermaniż il-Bejdenstaft, il-Jugendamt, mandomx il-ġit il tat-tifla imma jaraw biss l-interessi tal-Ġermanja u dan kollox jagħmluh bi premedizzjoni il-ġenitur Ġermanis li jirċivi dawn id-dokumenti u ma jkunx jifhem il-Ġermanis ma jifmu xejn, ma jafux x'inhija il-Benxenstaft mbagħad imor jgħidulhom biex imorru għand avukat Ġermanis li dan jgħidulhom li biex jibqaw fil-Ġermana jieħdu residenza hemmhekk u jaqa' kollox f'ġurisdizzjoni Ġermaniża il jugendant Umbat, anki f'leġislazzjoni eh, f'sistema legali ta' pajjiż ieħor dejjem jispjegaw li huma għandhom raġun. Nixtieq nikkonferma li Dr. Colombo diġà kitbilkom. U regoli Ewropej. Dawn il-regoli kollha li daħna ġiġa tkellimna dwarhom per eżempju bħal wieħed nejn wieħed nafu ġifiri kif edin jiġu interpretati mill ġermaniżi mintom tistaw ukoll tgħidu xi ħaġa dwarhom. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Kruzmeyer għal 3 minuti. Szanowni Państwo, nazywam się Beata Pokrzeptowicz-Meyer. E, byłam tutaj w roku 2000. Grazzi, jena. Signor Nitzmeyer, jena fis-sena 2006 diġa kont hawnhekk meta kont ressaqt il petizjoni tiegħi. It-tifel tiegħi kien għadu żgħir, kont ressaqt it-telba tiegħi f'Berlin, fonka fis-sena 2008-2009 u dis-2016 issa għandi t tifel għawek bil edha ħdejja. Għandu 17 sena twal minni dat tifel u fl-ħar nexxili, nexxili il-ġlida tiegħi kontra s-sistema Ġermaniża tal-Jugendamt u tal-Liġi Ġermaniża, irnexxieli din kienet storja li semmit fil-Polonja u fil-Ġermani, ġifieri m'hemmx għalfejn noqgħod nerġa' nirrepeti l-istorja tiegħi, kulħadd suppost jaf biha. Iżda l-istorja tiegħi verament swiet li ħafna flus u ħafna nkwiet. Il-ħbib tiegħi u l-qraba tiegħi enuni ħafna kellhom jajnuni ħafna. Domt għaxar snin u ħadd mill-politika ma prova jenni, anzi bil-kontra, il-politiċi ġermaniżi jisom podġew daw li krafu i kważi dert kriminali fil-beddi ta' xrandiru, u naħseb li din l-opportunità tal-Jugendamt u koll fil-fat kont ktibtilhom jiena u għamilnija ċara u koll li aħna ma nistawx nibqaw sejrinek. U aħna ma kena l-opportunita illi naħorġu b'xi ħaġa biex niċċaraw is-sitwazzjoni hemm ħafna tfal qed jinsterqu u din il-numru dan in-numru ta' tfal dejjem qiegħed jiżdied u hija sitwazzjoni verament li qiegħda eh, tkissirna. Aħna naraw li l-Ewropa hija bla seta' f'dan kollu. Din hija l-esperjenza tagħna. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ikollhom jinżlu arkub tiegħhom qudiem l-eġemonija tal-awtoritajiet Ġermaniżi. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa l-aħħar tama lina l-ġenituri li huma fetwat minn każijiet bħal dawn. U nixtieq ngħidilkom li aħna ddiżappuntati ħafna minħabba li sissa aħna rajna li xejn ma kien solvut u anke minħabba fek meta jiena nappella lilkom iċ-ċittadini uh, u politiċi Ewropej, nitlobkom sabiex tagħmlu xi ħaġa l-ċittadini Ewropej. Intom eletti miċ-ċittadini għal raġuni nitlobkom li għandkom tieħdu azzjoni fuq uh, tfal għanna l-artikli 2-3, speċjalment l-artiklu 3 l-artiklu 7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-artiklu 258 tat-trattat ta' twaqif tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma affarijiet li verament aħna rridu naraw li jkunu implementati. L-artiklu 258 huwa l-artiklu ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea li għandu jkun irrispettat. Jiena naħseb illi daqshekk parlajt mhux xafejn ngħid iktar paroli, hemm bżonn azzjoni. 2016 eh, la palabra. Tajjeb, issa naddu għal eh, petizzjoni li jmiss. Jina ħa nissostitwixi. Uh, eh, Fisem Roberto natitju li jett nitkellem jena. Mela, għawek nishtiq nitkellem dwar il- uh, ksur sistematiku il-regolament tlieta eh, tal-Parlament u l-Konsil jitkellem dwar situazzjonijiet eh, ta' estradizzjoni ġudizzjarja il-termini ta' dan il-regolament ifisser illi dan il- u tiġi interrotta il-kellima. Jekk joġbok, jekk joġbok, tkellem iktar bil-mod, l-interpreti ma jistawx jisegwuk. Les cours et tribunaux allemands et autrichiens sont tenus de notifier leurs décisions il-rati tal-Germania u l-Austria rridu jinnotifikaw ehm, id-deċiżjoni tagħhom f'lingwa illi tinftem permezz ta' eh, komunikat. Jekk il-rati tal-Ġermanja u l-Awstrija ma ikunu ħarġu d-deċiżjoni tagħhom eh, anzi, il-rati ma għandhomx għalfejn jagħmlu traduzzjoni. In-notifika mbagħad jekk wara l-ewwel notifika jista' jibgħatu t-tieni notifika fejn jitolbu min qed jirċievi il-notifika tradotta rimbors tal-ispejjeż ta' traduzzjoni. Xiġri mbagħad il-rati Ġermaniżi u Awstrijaki jinnotifikaw il-deċiżjoni lil um, ċittadini bil-Ġermanis uh, u art u fil fat il-ċittadini li jirċivu notifika b'lingwa li mhijiex il-lingwa tagħhom, per li mhijiex bit-Taljan, tista' tiġi rifjutata skont artiklu 8 tar-regolament 1393 tal-2007. Il-rati Ġermaniżi u Awstrijaki jitolbu traduzzjoni u jibbatu eventualment eh, notifika, spiss tkun bil-Ġermanis, lil min qed jirċievi u jitolbu lil min qed jirċievi notifika illi jirrimborsa l-ispejjeż ta' traduzzjoni jew inkella l qrati Ġermaniżi u Awstrijaki jaqbdu u jagħmlu traduzzjoni ta' deċiżjoni, pereżempju fit-Taljan, jibatu notifika spiss bil-Ġermaniż u jitolbu lil min qed jirċievi notifika li jagħmel rimbors tal-ispejjeż. Aħna tal-fema li dawn l-affarijiet kollha il- il-rati tal-Germania u tal-Austria b'dan il-mod mux qed jirrispettaw il-regoli wieħed li tra disa tal-2007 de, eh, de la asociación Enfants Ochech, petición 459-2016. barra Bonjour, je suis Delphine Pago. Jiena Delphine Pago, et nitkellem għal Enfant Otage, l-assoċjazzjoni ġifiri tixtieq tinforma l-kumitat li minn min dures qed il-petizzjoni inqalaw ħafna iktar każi fejn il-ġenituri skont il-każ jiġu wkoll medda illum per ma tantx għandna ċans se ngħidulkom nsammulkom żewġ kwistjonijiet li verament illustraw dak li jedna fil-petizzjoniet. Fl-ewwel każ qed nitkellmu fuq ma' Sinjura eh, Valeri Żubizewski din l-om li mod illegali tneħħowla drittijiet ta' ġenitur fil-Ġermanja, tneħħowla u kol il-possibilitajt li kolla kontatti ma' żewġ tfal tagħha mill eh, għal dawn l-aħħar snin. Il-qorti ta' Baden-Baden għaltila li titħallas iktar minn 6.000 ta' euro bħala allokazzjoni ta' tfal, eh, children's allowance. Anki ġifiri, et nitkelmu kważi 700 euro kull xar. Din is-sendenza tal-ortili milli dejjem tidelija legali hija frodolenti għal dawn ir-raġunijiet. L-ewwel net. Kien hemm ksur tar-regolament tal-regolament tal-Unjoni Ewropea wieħed tlieta disa tlieta tal-2007 dwar in-notifika fl-istati membri ta' latti legali jew ekstra legali f'dak li għandu li liġi komerċjali u ċivili. Is-sinjura l-ewwel irċeviet litra bil-Ġermanis eh, minn orti l-ewdi eh, ma titkellimx bil-Ġermanis, ma tafx titkellem bil-Ġermanis. It-tieni wara li talbet għat-traduzzjoni skont ir-regoli kienem għalula u koll titħalla sa traduzzjoni meta saret dejjem ġifri dan kollox ħareġ mill-qorti. Tlilet din il-litra kienet traduzzjoni ta' kienet ħażina u kienet titlob biex tgħid dil-persuna kellha tgħid l qorti kull ma taqla tgħid kemm taqla il-rizorsi kollha li kellha din is-sinjura koll irċevit it-troħra mill-qorti Eh, milli kienet impussata l-istess eh, ġurnata u li kienet takkuża li i rifjutat kopera u laqqas biss batet l-informazzjoni kollha u għal-stant kella tħallas bħala bħala eh, deċiżjoni tal-qorti somom gbar u skont u koll regola tal erba tal-2009 il-raġel taħħa u kol uża din ir-regola biex u kol e, irressaq l-menti tijaw. Kiekum għadiċ attenta u e, ma ċekjaċ l-affarijiet, kieku wieħed kien jaħseb li din qatt ma ridet tħallas il-children's allowance li suppost kellha tħallas għat-tfal tagħha. Umbat hemm każ ieħor nixtieq nsembu palissa dan ma tantx flus u bħal kull ġenitur li resa petizzjoni ma, ma tantx għandu kuntatt eh, ma tfal tiegħu u minn dak li għalinna l-Jugendamt għalulu li ju jrid iħallas allokazzjoni li iktar minn dak li jaqla. U kienu għalulu li u da għandu kwalifiki li skont il-kwalifiki tiegħu suppost għandu xogħol aħjar li jaqla iktar. U għabbażi ta' dan il-Jugendamt id-deċidiet eh, kemm għandu iħallas għat-tfal. Il-Jugendamt? Hemm bżonn nikkonkludu tgħid il-President. U hawnhekk tajnikom żewġ każijiet li dwarhom l-istituzzjonijiet Ġermaniżi anki jgħidu skont il-liġi Ewropea ikomplu Jamlu dan li qed jagħmlu biex jipproteġu biss l-interessi Ġermaniżi. Finalmente, in nome dello spetizionarios Karim. Tajjeb, wis issa l-aħħar kellima Kerin Bacheler għal petizzjoni 10.01.2016. tal Jina Karin Baxelje, jina om ta' tifla ta' 12 sena, ija it-tifla ma jħalluwiex titkellem bil-Franċiż, aħna koppja Franċiża u Ġermaniża u dan l-aħħar jiena mill-Jugendamt tirċevejt ittra għaluli biex nikkontattjom għax il-Ġermanja tixtieq tibdel l-identità tit-tifla tiegħi. Għandha ismi anki huwa, eh, huwa ma jgħix miegħi fi Franza, għandu l-istess kuljom u iridu li jpoġġu l-isem tal-mara l-ġdida ta' missir it-tifla. U jiena tlabt l-autoritet franċiżi biex jgħinuni għalu li li din dan kollu jmur kontra il-liġi franċiża u din u kol kontra liġi Ewropea il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Tfal ta' New York li tistipula li l-identità ta' tfal tiġi protetta. Jiena tifla tiegħi għandha 12-il sena u jridu jbidlu ehm, l-identità tagħha għax dan huwa permess mill-liġi Ġermaniża. Iva, l liġi Ġermaniża possibbli dan ehm, isir ġifiri li inaħula kull ehm, filjazzjoni miegħi, ġifiri kull rapport li għandha miegħi ma' Eh, malom isnijena biss kontem biex biex intija lutru fil-fatt. Ġifri mill-Jugendant għaluli mill- ħan nitkellimkom ftit fuq il-proċedura. Jiena il-proċedura tal-ormi tal-orti tal irċevejta ħafna wara dak li għaluli l jugendant u qed jgħiduli li t-tifla qed titlob u għandha wkoll avukat tagħha. U l-imħallef għaltli li li flimkien ma l-avukat ta' tifla il fafħar imbajnstand. Ġifiri ma jgħidulix li eh, li jem bżon avukat, jora xie tifla diġa għanda avukat. Ġifiri, eh, il fafan bajxtant, ħafna dejjem jajduwek hekk. Ġifiri, ta' 12 sena, eh, ednillom li hemm l awtorità tal-ġenituri li tiddeċidi wkoll il- il-min tasel, jiena ġifiri il-proċedura ma nistax naqbel magħha ma jistax ikun li tifra ta' 12 sena ta' zeli l-avukat, eh, jiena ovvjament inkwetata ħafna, u lajnuna legali jintlab lija u dan l-axħar irċevejt mill-orti li għaluli li kull dokument li jiena tajt biex nitlob lajnuna legali iriduni biex nitraduċjom u jiena issa li tinkun naf min se jħallas għat-traduzzjoni. Iġifiri jekk jiena qed nitlob lajnuna legali, iġifiri fissalin m'għandix flus biex nħallas għal dawn l-affarijiet għallas autoridades alemanas. Grazie ħafna sa nixtieq nati il-possibilità l-Sur Hoffman biex jitkellem fissem l-autoritajiet Ġermaniżi fisem il-Jugendamt. Naf illi din dan l-intervent minnaħat tal-Jugendamt u mistenni ħafna iżda nitolbok sabiex titkellem fil-qosor kieġbok. Grazzi, Sinjuri, membri ta' dan il-Parlament Ewropew, grazzi tal-istedina. Mhux daqshekk faċli illi hawnhekk minkejja dawn l-akkużi kollha nkun nista' noħroġ b'argument jiena nixtieq nintroduċi ruħi jiena naħdem mal jugandant mhux qed jena eh, l-Uganda, fil-fat jena naħdem wahda minn 12 il-Uganda eh, tilli għanna għawek eh, fejn hemm xi 300,000 persuna li tgħix huma għandna rappreżentati xi 170 ċittadinanza differenti. U qegħdin nitkellmu fuq eh, investiment ta' xi 130 biljun euro fis-sena huwa għandna wkoll ħafna ħaddiema li jaħdmu magħna. U eh, ili snin nirrapprezenta u koll il jugenda Nishtaq nitkellem fuq l-istruttura tal-lajnuna għatfall fil-ġermania hija imqasma fuq tlet livelli għanna il-liġi federali tal-kodiċi soċjali numru 8 u l-implementazzjoni konkreta hija r-responsabilità ta' 16 stat federali. Fl-istruttura naturalment tal-Istat Federali Ġermaniż u aħna qed naraw li l-Jugendam jaħdmu ħafna fuq il- il-level ta' lender u għal din raġuni għandna madwar 600 uffiċċju tal-Jugendamt li huma mqasmin fil-lender. F'dak l xaqsam l-amministrazzjoni aħna għandna strutturi differenti, mhux mexa fin qod ngħidilkom issa minħabba li dinja xi ħaġa komplessa ħafna u nixtieq l-kom ċara illi l-parlamenti komunali huma responsabbli għax-xogħol tal-amministrazzjoni f'dawn l-uffiċċji tal-Jugendamt reġjonali u jistgħu jieħdu azzjoni jistgħu wkoll jagħtu ordnijiet. Il-liġi tiddefinixxi wkoll l-obbligu drittijiet għat-tfal u għal-ġenituri bħal pereżempju il-għajnuna li tista' tingħata l-familji l-għajnuna anka finanzjar li tista' tingħata u u anka aħna nirregolaw ċertu proċeduri oħrajn li konċernaw it-tfal u l-ġenituri, apparti minn hekk aħna għanna lan li nappoġġaw nejnu l-familji fl-isvilupp tagħhom dan huwa stabilit fil-paragrafu wieħed, ġifiri t tfal għandhom id-dritt għall-iżvilupp u l-edukazzjoni u l-ġenituri aħna għandna nejnuhom anke fil-qasam edukattiv niprotegġuhom mill-periklu u nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun il-kondizzjonijiet tal-ħajja li jistgħu wasluhom għal ċertu svantaġġi għandna wkoll iċ-ċentru ta' tfal dan il-punt fil-fatt huwa diġà eh, importanti ħafna għal kummerċ kien hemm ħafna każijiet ukoll ta' traskuraġni ta' tfal Eh, ta' ġenituri li traskuraw li tfal tagħhom, skużawni, u fil-fatt f'dan il-każ il-Jugendamt huwa responsabbli sabiex jieħu azzjoni f'dan it-tip ta' każijiet għandu l-obbligu li jagħmel hekk. Apparti minn hekk għandna id-dritt tal-ġenituri li huma jirabbu tfal tagħhom aħna m'għandniex eh, il-drittijiet li fil-fat nindaħlu fl-affarijiet tal-familja iżda meta aħna nintervjenu dan jista' jkun bis-sordnat mill-qorti qatt ma tista' tkun deċiżjoni nieħdu aħna. Apparti eh, f'eċċezzjoni ta' sitwazzjoni perikoluża fejn pereżempju il-tfal eh, jistaw jinsabu f'periklu jekk jinsabu mal-ġenituri u allura l-familji, l-qorti tal-familja mbagħad tipparteċipa u fil-proċeduri eh, U eh, dan huwa fil-fatt eh, stabilit skont il-Kostituzzjoni tagħna li tmur lura ħafna snin aħna ma nafx fejn itlu fwis dettalji fuq dan fil-paragrafu 50 tal-proċeduri ewlenin huma stabiliti u il ġenituri aħna rridu wkoll nispjegawlhom x'inhuma l-obbligi tagħhom f'din il-proċedura. Irridu koll nqisu x'inhuma il-konflitti tal-familja u parti minn hekk aħna rridu nsibu soluzzjoni dejjem bejn iż-żewġ partijiet tal-ġenituri sabiex ikun hemm dejjem eh, proċedura ħjar fil-ġejni jekk il- ġentri ma jkunux jistaw jiftemu bejnietom l-interess ta' tifel jew tifla dejjem jieħu priorità. Aħna iżda naraw li iż-żewġ naħat huma dipendenti fuq l-organizzazzjoni u anka huma indipendenti fl-azzjoni li jieħdu ġifiri m'hemmx mod li nistgħu ninfluwenzaw dan kollu. fil-kura l appoġġ li nata l-ġenituri, hemm żewġ affarijiet li rridu nagħmlu distinzjoni. Il-kura li tingħata pereżempju għal kindergardens u anka hemm ukoll kwistjoni ta' reliġjoni jistgħu jkunu problematiċi u li jistgħu waslu għal problema tas saħħa per eżempju. hija kwestjoni li anka jekk il-ġenituri jkunu ftehmu fuq eh, il-kura medika ta' tfal din hija xi ħaġa li tista' tkun importanti ħafna soluzzjoni jekk ma jkunx hemm ftehim hija illi jekk ma jkunx hemm irrida li jkun hemm kooperazzjoni u komunikazzjoni aħna irridu naraw illi jkun hemm il-possibilità illi wieħed jorbot ma' dan u jiena naħseb ukoll li Memx kazi fej aħna neskludu l-ġenituri Fit-80% tal-każijiet aħna l-ġenituri nippruvaw noħorġu b'soluzzjonijiet sempliċi, m'għandix ċifri xnati ma' minn 15 sa 18% ikunu jistgħu jiċċaraw jisolvu l-problemi tagħhom permezz ta' konsultazzjoni u konsulenza u ħafna problemi illi jdumu u każijiet li jdumu snin sabiex ikunu solvuti u f'każijiet ta' problemi aħna nirreferu l-każijiet għaċ-ċentru ta' konsulenza tal-Jugendamt li flimkien ma' psikologi jippruvaw jgħinu l-ġenituri. Il-qorti tal-familja f'każijiet ta' konflitt ikunu jistgħu jitħlu wkoll jintervjenu u ħajkun hemm bżonn kull ta' medjazzjoni minn barra u anka ukoll bajxtan tal-proċedura. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll speċjalment dejjem lantana jkun il benestri tat-tfal u aħna nippruvaw nejnu l-ġenituri sabiex ikollhom impossibilità illi jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom it-tfal u żgħażagħ fil-proċeduri dejjem jinstemaw il-mistoqsijiet u l-investigazzjoni iżda qatt ma jkunu rrekordjati jekk kif diġà ntqal l-obbligu illi testab soluzzjoni ikollha il-limitazzjonijiet tagħha tkun ristratta jekk ikun hemm violenza jew inkella t-tifel jew tifla jkun f'ċertu periklu. U aħna għanna u koll sistema ta' il-menti illi fil-fat eh, l-ewel di eh, fil-ministerju. U jekk per eżempju jkun hemm wieħed mill-ħaddiema tal-Jugendamt ma kienux ħadem ħadmu tajjeb jew ma rispettawx il-liġijiet u mbagħad din hija xi ħaġa illi tkun Eh, indirizzata mill-amministrazzjoni u eh, anka f'kwistjonijiet disciplinari jew nkella xaġa tista' jkollha ċertu konsekwenzi Każ jista wkoll koll qudiem il-qorti tal-familja fejn hemm ċertu dipartimenti speċjalizzati u responsabbli għal din il-ħaġa. Aħna anka f'dak li għandu x'jaqsam konflitti transkonfinali jiena eh, għandi ftit uh, ċifri s tubru ta' din is-sena kien hemm xi 699 eh, talba bit-telefonati, ħafna drabi xi 66% eh, minnhom kienu kwistjonijiet ehm, li konċernaw it-tfal 14% minnhom fuq eh, il-medjazzjoni. 48% tal-każijiet kienu fil-Ġermanja, Spanja, Polonja, Franza, ġifi fil-pajjiżi Ewropej, mbagħad kellna każijiet fil marok u t-Tunezija. Il-kwestjoni tas serq ta' tfal hija minħabba li jew ikun hemm ġenituri li jibżaw minħabba illi din tista' tiġri u nkella ċentu li jixtiequ l-tfal tagħhom jiġu lura. U għadin naraw li dawn il każijiet juru li jkun hemm konflitt bejn il-ġenituri u anke bejn istituzzjonijiet. ċertu każijiet, fi ftit minnhom, aħna fil-prattika nippruvaw insolvu kwistjoni diffiċli ħafna illum bat ikunu eh, trasmessi l-istituzzjonijiet eh, li huma kompetenti. Jekk imma il-ġenituri ma jkunx jistgħu jiftemu fuq min ħajjieħu il-kustodja ta' tfal, aħna nippruvaw dejjem nagħtu Eh, priorità l-tfal u xinu għal-aħjar għat-tfal minħabba li ħafna drabi ġenituri f'dawn il-ġlid, il-ġlidiet li kolom bejnietom jinsew dak li u l-aħjar tfal jew t-tfla. Jekk Naturalment huwa diffiċli nsibu soluzzjoni li oġġettivament tajba għal kulħadd. Naħseb li dan huwa l-każ għal kwistjon għal każijiet Ġermaniżi kif ukoll għal dawk interkulturali jew internazzjonali aħna nafu li kultant jekk eh, ikun hemm problemi il-ġenituri jakkużaw lil l-ċertu istituzzjonijiet u l-inna li aħna maħniċ għedin nejnuhom, il-fat li aħna namlu diskriminazzjoni fuq iċ-ċittadinanza naħseb illi mhijiex xi ħaġa li hija veru jiena ngħid li le iżda veru li l-kumplessità tal-proċedura Ġermaniża li xkiel minħabba l-lingwa Ġermaniżi. Ġermaniża, il-liġijiet differenti jistgħu jkunu interpretati bħala diskriminazzjoni. Iżda jkolli ngħid li fil-fatt dan mhuwiex il-każ. Jiena naħseb illi ħafna każijiet jista' jkun hemm diskwit fuqhom għal snin sħaħu jgħaddu minn orti għall-oħra u minn dipartiment għall-oħra u nafu li hemm ċertu każijiet traġiċi ħafna fejn aħna bħala Jugendamt ma jkunux nistaw namlu wis affarijiet biex nejnu. L-konflitti ħafna drabi ikunu minħabba noqqas ta' komunikazzjoni u nkella problema biex tintlaħaq kompromess. Il-fatt li aħna edin naraw illi kultant eh, jibżaw ġenituri li tfal ħajjin ster u jew jittieħdu dan mandux eh, iġi li ġenituri mill-li joqodu l-ura mill-li kontatjaw l-autoritajiet. Nishtiq u konnatikom eżempju prattiku. Illi mux reali, Iżda huwa eżempju li ħattu minn bost eżempju ta' każijiet oħra reali jista' jkun illi jkun hemm om milli taskala situazzjoni minħabba illi toqgħod lura milli fil-fatt eh, jimxu fil-skont il-proċeduri legali il-missier kompli jirġiret jikteb e-mail sitri jimur eh, anka fl-iskola u jkompli b'diskwit iżda l-om ma tkunx irrispettat il-liġi kif suppost maħabba li ma tkunx ħallit l-aċċess għal missier iżda tista' tkun verament problematika meta it-tfal ikunu qegħdin jiżviluppaw sew anka f'dik l-iskola jkollhom il-ħbieb ukoll u jkunu qed iħossuhom sew iżda l-imġiba tal-missier kontra l-om jista iwassal għal problemi u jista jkun li mbagħad it-tfal jirrifjutaw li ikomplu jaċċettaw lil missierhom. Nafu li kena ċertu każijiet traġiċi jista importanti illi noħdu bis-serjetà talba ta' tfal li ma jkunx jixtiequ jaraw li wieħed minn ġenituri pereżempju. u kultant aħna jkollna l-obbligu illi it-tfal nibatuhom jgħixu f'istitut ħalli jkun hemm iktar neutralita. U aħna fil-prattika kieku f'każ bħal dan kieku ma tantx nkun nistgħu nagħmlu wis bejn dawn iż-żewġ eh, ġenituri ħafna drabi ikun hemm ċirku ta' eh, akkużi eh, il-missier ma jkunx jista jieħu azzjoni l-om tibqa tirrifjuta illi ikun hemm il-liġijiet u l-obbligi tal-proċedura rispettati u allura situazzjoni ta' skala. L-autoritajiet nazzjonali għandhom verament rwol minimu ħafna drabi kollox jiddependi fuq relazzjoni bejn il-ġenituri bejnietom U dawn huma affarijiet li ma tistax tinfluwenzhom minn barra speċjalment xi awtorità nazzjonali. Din il-ġimgħa jiena ddiskutejt mal-esperti u anke ma' imħalfin responsabbli għal-liġi tal-familja, naħseb li huwa importanti ħafna li aħna narfu din il-problema xi nafu li l-kompetenza inter internazzjonali u interkulturali qiegħda tagħmel problema iktar gravi U aħna irridu naraw illi irridu nsolvu din il-problema li jagħmel sens ukoll l-esperti u anka l-imħalfin illi huma eh, tal-orti tal-familja irridu jisul l-fatt li każijiet huma differenti ħafna minn xulxin, il-ġijiet huma differenti minn xulxin. U il-mod ta' kif ċertu pajjiżi ninterpretaw il-benessri ta' tfal din tista' tkun definizzjoni differenti. Jiena naħseb iżda li għandna bżonn ta' xi tip ta' linja gwida fuq livell Ewropa u ħalli b'mod kostruttiv ikunu nistgħu nimxu l qudiem ningrazzjak ħafna ta' attenzjoni. Grazzi ħafna. Issa ħanaddu l-kelma lill-Kummissjoni. E, Signora Margaret Tute mill-Dipartiment tal-Ġustizzja. Thank you, Chair. Grazzi, Signora President. Memx dubju li kienem ħafna petizzjonijiet fuq il-Jugendamt fil-snin illi għaddew uħut minn dawk li għanna fil-lista u dimna inqalqu u uħut minnu man kanal Eh, san sitra tlieta u erba snin ilu, ma nafx għal-għadhom fuq din il-lista, kienem kas partikolari illi jikkonċerna l-adulti. Jek qed nitkellmu fuq il benistri ta' tfal, allura ma nistawx nitkellmu dwar um, ehm, kazijiet li trattaw l-adulti. Dawn il-kazijiet huma spiss diffiċli u ma naħsibx li qatt ikun hemm xi ħadd li jirbaħ fihom. Kull petizzjonant saħaq fuq baz individwali illi ma jkunx hemm soluzzjoni tajba l kulħadd. Kull każ trid tqisu għalih u l-aqwa interessi ta' tfal huma xi ħaġa li trid tikkunsidrom E kif aħna qed niġu mitluba nagħmlu skont il-leġislazzjoni tagħna skont il-miri tal-trattat. Illum mingħajr preġudizzju għal uħut mill petizzjonijiet li għadhom ma ġewx valutati, fakarkom li uħut minn dawk li qegħdin fil-lista għadhom uħut minnhom ma intbatux lill-Kummissjoni, l-ebda ma jippreżentaw ksur ta' drittijiet tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fakarkom dak li għedna s-sena li għaddit illi wara l-korrespondenza li kien hemm bejn il-Kummissarju Redding u il-Sur Schuder kien hemm eh, il-ftejim u deċiżjoni illi l-każijiet eh, relatati mal-Jugendamt iridu jiġu u il-menti ta' dan it-tip iridu jintbatu lil Ġermanja Aħna qed naraw ħafna diffikultajiet f'diversi pajjiżi u naħseb illi ta' min wieħed iqis il-servizzi pro professjonali relatati ma' dawn it-tfal ħafna għajmu il-punt illi uħut mill-municipalitajiet jista' jkollhom ċerta problemi Ġifiri, il-servizzi professjonali relatati mal-servizzi eh, li nataw lil dawn it-tfal u anka il-pariri ehm, tal-Konsil tal-Europa kif ukoll aspetti relatati ma' per esempio li nisimaw lil-tfal a limiti ta' tal-età ta' tfal illi eh, sa' dik l-età jkun jistaw jipparteċipaw fl-arbitraċ, etc. Dan fil-fatt tqajjem minn diversi petizzjonanti. Il-fatt ukoll illi il-kas idum jinstema ħafna snin u eh, għal darboħra il-Kommissjoni palma edna darba li għaddit F'xi każijiet ehm, għadna eh, nħossu illi eh, ċerta waħda il fat li l-lum nisimaw minn ġenitur wieħed nkunu qed nisimgħu biss minn naħa waħda. Jekk hemm xi kwistjoni relatata mal-manutenzjoni, eh, eccetera, ta' dak il-ġenitur illi għandu biex ngħidlek illi tilef. Issa naddi l-kelma lil Liona u Maria Pilar illi ser jitkellmu dwar il-każijiet speċifiċi. Iva, jina fuq uh, il-parti legali nixtieq nżid kelmtejn ukoll. Dan uh, is is il-bażi legali bħala waħda mill- um, minn regolamenti li fuqhom jisħu dawn il-każijiet. Fil-passat aħna diġà tkellimna dwar l-ambitu ta' din l-odda hija għodda biex ikun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja u mod kif jista' ikun hemm restrizzjoni għal aspett wieħed ġudizzjarju u anka r-rikonoxximent u mingħajr ma ntenni dak li diġà intqal nixtieq ngħid illi il-dritt għal proċess huwa wieħed mill-aspetti uħud mill-problemi li semmew illum mill-petizzjonanti u anke mill-membri tal-komitat qed jiġu trattati fir-riformi li għaddejjin attwalment. Permettili permettu li nsemmi li per eżempju l-udjenza li fija jkun preżenti t tifel jew t tifla hija parti mm, mill-elementi ġodda biex nevitaw qualsiasi rifjut tal-deċiżjoni tal-imħallef li teżisti bej l-istati membri rigward l istandard għal smieħ ta' tfal. Anka wkoll il-tul tal-proċedimenti fil-ġejjini għandhom anzi man m'għandhomx jieħdu wis eh, ħin. Għal xifku kem aħna naqblu illi huwa fraqwa interess ta' tfal illi ikollok proċedimenti osra u effiċjenti. Bħalma diġa għalet il-kollega, ma nistawx niproftu soluzzjoni waħda għal problemi kollha li jissemmew illum il-petizzjonanti. Pero naħseb li nistaw naqblu illi in nqisu l-każijiet eh, bir-reqqa wieħed wieħed u u importanti li ta' kull darba namlu sforz biex lil kull petizzjonant nofrulu tweġiba speċifika. Frulli fl-opinjoni tagħna tkun tweġiba tal-aqwa mod kif tindirizza l-rati fl-Istati Membri jew nkella li jmorru qudiem il-Qorti Ewropea għal drittijiet tal-bniedem. Però għal darb'oħra m'għandniex soluzzjoni waħda għal petizzjonijiet kollha. Minna ħatana ħna ħankomplu qed nagħmlu valutazzjoni eh, kas b'kas. l aħħar punt forsi dinja xi ħaġa eh, rigward il kif, kif jaħdem il-Jugendamt mill-ħsibijiet il qasmu maħna, eh, li qasam maħna il-rappresentant tal-Jugendamt, ħafna li isir biex nqajmu kuxjenza rigward l-istrumenti l-odot ta' l-Unjoni Ewropea biex fil-ġejjeni nevitaw qualsiasi tip ta' nuqqas ta' ftehim. U sakemm il- ma, ma sirx din ir-riforma naħseb li ħafna xogħol irid isir minnaħa biex anzi nitkellmu mal-autoritajiet fil-diversi stati membri ma l-autoritajiet responsabli mit-tfal biex naraw kif nimplementaw il-kustjoni ta' um, laqwa interessi għat-tfal u nimplementaw il-proċedura eh, skont il- um, skont il-liġi ta' l-Unjoni Ewropea fostom dik ta' Service of Documents. Grazzi, nixtieq eh, sempliċement nitkellem rigward il-petizzjoni illi għamlet is-Sinjura Bachelier. Ma għandix taqsam per se mal-Jugendamt Issa din titratta il-possibilità ta' bidla fl-isem. Nixtieq nibda billi ngħid illi dan huwa każ li huwa um, suġġett għal proċedimenti ġudizzjarji f'dwar għadna ma ddeċidejniex u għalhekk huwa diffiċli illi um, ngħidu um, iktar, però li tista' tibza l-petizzjonanta li jiġri huwa illi l-qorti il Ġermaniża tiddeċiedi illi il-tifla tagħha E, taċċetta illi tbiddel l-isem ta' omma illi illi ikolla l-isem ta' missiera u tiġi interrotta mill-petizzjonant. Mela irġan nirrepeti tgħid il-kelliema mela il-missier jixtieq illi l-tifla tbiddel isima minn isem bioloġiku illi tata omma għal l-isem il-ġdid illi qed eh, tixtieq tija l-om. U fil fat jekk dan li forsi tista' tagħmel huwa li tappella eh, din id-deċiżjoni u din rati Ġermaniżi jekk tittieħed din id-deċiżjoni. Għaliex kif spjegajt tajjeb eh, fil-deskrizzjoni tiegħek, l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenzi rigward bidlit fl-isem. Din hija l-kompetenza esklusiva tal-Istati membri. L-Unjoni tista' tintervjeni biss jekk il-bidliet um, fissem ikollhom xaqsmu mal-ċirkolazzjoni libera tal-persuni ta jew ta' dawn it-tfal. Għalhekk aħna nisuġerulek illi tappella u tinvoka id-drittijiet illi inti stess semmejt tistanka semmi il-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. Jekk tħoss li dawn id-drittijiet inkisru. Barra minn hekk tista' titlob il-rati Ġermaniżi illi jitolbu eh, sentenza um, bikrija qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja b'konformità ma' każijiet oħra fejn um, ikun ikun hemm il-possibilità illi inti titkellem dwar il-fatt illi il-ċirkolazzjoni libera ta' tfal tiegħek tista' tiġi affettwata għaliex fi Franza forsi l-bidla tal-isem ma tiġix rikonoxxuta hija mbagħad il-prerogativa ta' Franza illi tiddeċidi jekk il-bidla fil-kunjom tistax tiġi rikonoxxuta. U għalek il- jekk ma jekk fil-fatt it-tifla tingħata dan li sem il-ġdid tkun taħt fraqa l-Franza rikonoxxuta b'mod, għal ġermanja rikonoxxuta b'mod ieħor. Tkun tikser il-dritt tal libera ċirkolazzjoni minħabba l-fatt li individwu għandu żewġ identitajiet. Mux għednet li dan huwa l-kas, pero forsi tista' tinvoka prinċipi li l-orti tal-ġustizzja Ewropea qisu, bħal per eżempju il-prinċipju ta' nuqqas diskriminazzjoni. Jiġifieri għandek jekk il-mħallef Ġermanis jiddeċiedi illi t-tifla għandha tbiddel isema minn kunjo, anzi għadot bidda kunjoma, minn kunjomok għal um, kunjom il-ġdijt tal-mara, tal-tini mara tijaw, allura dawn il-fatti tista tresaqom u dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizja. Um, jekk inti ma taqbilx ma deċiżjoni ikollok tappella għalija fuq livell nazzjonali u dim il-rati ġermaniżi, però tista' tinvoka il-drittijiet tijak id-drittijiet internazzjonali u tista' titlob li jkun hemm deċiżjoni preliminarja li tittieħed anka billi tagħmel referenza għal każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Mela, issa ħanaddu il-kelma lil tlet membri għandkom minuta biss biex titkellmu, xo bat irrit nerġan il kelma l-petizjonanti bat irridu nalqu laqa tagħna. L-ewwel. Nibda b'Enrique minuta. Es ist gut, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Diese U għatajab li ħna t-tkelmu fuq din il-ħagġa, situazzjoni fil-Germania diffiċli ħafna u minna kemm minnaħa tal-perspettiva tal-ġenituri kif ukoll minnaħa tal-perspettiva tat-tfal hija xi ħaġa li hija gravi ħafna jiena jien naħseb ukoll illi fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu fuq l-esportazzjoni ta' tfal ukoll u s-serq ta' tfal l-fatt li t-tfal jiċċaqalqu minn posta liħor ġenituri Ġermaniżi u l lumijiet iktar mill-missijiet ikunu f'dipendenza kbira ħafna drabi il-Jugendam tiħu deċizjoni fuq eh, li taffet għal misri il-missir fuq il- ehm, fuq li kelli jiklu l possibilta li l-ġenituri kun jistaw jħalsu għal dan li il-likel. Ekkona eh, eh, nikkonkludi nkella mhux kulħadd ikun jista' jitkellem. Also erstens, ich möchte den Vertreter des Jugendamtes bitten zu einer Sache noch. Jina nitlob l-Jugendamt biex jihdu pozizjoni fuq ħaġoħra fuq it-traduzzjonijiet jekk pereżempju ikun hemm problemi wieħed mill-ġenituri un problemi bil-Ġermaniż u ma jkunux jafu jitkellmu bil-Ġermaniż issa tofruhom is-servizz ta' traduzzjoni u interpretazzjoni. Aħna qed naraw illi il-petizzjoni jekk ma naħsibx li hija ammissibbli jiena f'dan il-kuntest minħabba l-Parlament Ewropew mhuwiex il-post fejt għandek tressaq din il-petizzjoni fil-istati membri aħna fil-fatt qegħdin naraw illi hemm f'każ ta' diskriminazzjoni, l-każijiet li rappreżentajna, rajna preżentati hawnhekk huma frustranti ħafna naturalment. Jiena pratikajtu kol naf li f'kull pajjiż kien hemm każijiet li verament huma ħasra, iżda huwa diffiċli fil-qasam tal-liġi penali fil-qasam tal-mediċina u liġi tal-familja aħna nkunu nafu li naturalment ma jkunx jista' jkun hemm kumpens kultant iżda e, daw hekk huma l-affarijiet. Grazzi ħafna Signor Pitera. Licząca ja mam uwagę formalną. Zauważyłam, że obecna na sali kamera filmowała. Grazzi ħafna. kienaw kienaw xaħat li tjoġġezzjona. Aħna għedin nisimaw naħa wahda biss. Ampina wahda biss. Aħna suppost edinaw biex nħarsu il-ġit tat-tfal. Jiena għandi mistoqsija l-rappresentant tal-Jugendamt. Intom għettuna li l-orti dejjem tittismaw kol pozizjoni ta' Jugendamt imma għandkom statistiċi tejdunna kem kienem kazi fejn il-orti qablet mal-pozizjoni tal-Jugendamt. Naħseb jekk jeżistu dawn l-istatistiċi, tajjeb inkunu nafu kemm il-darba il-deċiżjoni il-ruling tal-qorti ta' raġun il-Jugendamt. Peter, minuta. Grazziva, kif intqal f'każijiet li ġerturi jkunu qegħdin jiġirdu bejnietom ikun hemm problemi, l-Ġermanja, l-Iżvezja u ħafna posta pajjiżi oħrajn għandhom l-istess problemi aħna min-naħa tal- Kumitat tal-petizzjonijiet għandna ċertu problemi wkoll sabiex nagħmlu distinzjoni fejn hija l-kompetenza Ewropea nafu li hemm ċertu punti importanti li semmew u anke fuq il-kompetenzi naħseb li Dien xi ħaġa li aħna rridu. Inqisu sta fl-istess ħin aħna ma nistgħux nagħtu tama żejda li forsi eh, timla moħħ dawn in-nies li aħna nistgħu ngħinuhom. Grazzi. Ah, il-rappresentanta tal-Kommissjoni għalet li kienem petizzjonijiet li jingħalqu ma jfissirx dan li l-problema l-ura sibni l-kaptu. Jina sibni attenti dwar dan. Iġifiri, l-ideja mhux li aħna nippuntaw subajna kontra xi pajjiż jew ieħor, jekk ikun hemm l-istess każijiet, każijiet simili fi Franza, fi Spanja, l-istess aħna naġixxu. Jiena anki jekk il-rappresentant tal-Jugendam tagħna prezentazzjoni tajjeb qatt ma risponda il-mistoqsijiet la minnilu aħna. Hemm mistoqsijiet u U prezentanna biss il jugendant għalinna x'jamlu hemmhekk imma ma rrispondix għal problemi tagħna. Eh, Sinjura Prezenza tgħidilna inti kif se eh, nkomplu għax għandi proposta kieku. Proposta ta' kif niproċedu. Fil-qosor, fil, fil Iva, Mela, wara li jispiċċa x-xogħol tal-grupp, namlu numru ta' lista ta' mistoqsijiet li, li nibatuhom l-awtoritajiet eh, tal-Ġermanja, jkunu mistoqsijiet preċiżi li jkunu jirrikjedu wkoll tweġibiet preċiżi. U naħseb bekk nistgħu forsi nimxu tikkal qudiem. Grazzi. Un minuto jassi paremos dar la. Bat fl-aħħar Eleonora, biex nikkunu l-istem l-petizzjonanti Iva, eh, grazzi. Anke jiena xtaqt ngħid li fil-fat marċevejt lebda tweġiba eh, għal mistoqsijiet li għamilt fil-bidu tal-interventi għaj, eh, ġifiri minn rappresentant tal-Jugendant ovvjament. Jina naħseb li huwa importanti ħafna li nkomplu nibbatu dawn il-mistoqsijiet biex u namlu proċedura bil-miktub. Jina nishtiq nifem fejn teżisti id-definizjoni ta' sorgeret fil-kodiċi ċivili fejn definizjoni u kol ta' kinderspol, ġifiri interessit li ta' tifel jew tifla. Għal dawn il-mistoqsijiet aħna qatt marċevejna tweġibiet. Jiena il-Kummissjoni Ewropea wkoll nerġa' ngħidilha li hemm bżonn biex niftħu il-, il il-preokkupazzjoni tagħna għal problemi sistemiċi li rridu naraw hekk qegħdin u kux qegħdin hemm. Dan huwa il-bażi tax-xogħol tagħna, imma rridu wkoll kif ngħidu bl-Ingliż eh, to read between the lines fuq dawn l-affarijiet biex naraw eżattament it-tifsira fejn qiegħda. Grazzi ħafna. Issa representante del Jugendam, bueno, al del gobierno. Mela natu ftit ċansa biex il-Jugendam tiwiġbu għal din il-mistoqsija, mbagħad natu żewġ minuti lil kull wieħed bil-petizzjonant u mbagħad daqshekk. Żgur li mhux kulħadd ħajkun jista' jitkellem, forsi xi wieħed minnkom. Grazzi, kieġobkom. Ok, ich versuche mich ganz kurz. Prova. nitkellem fil-qosor jiena fl-imkien mal- l-imħalfin tal ġena tal-familja u kol jena provajna nitraw mux biss xtibta tifsija dan jista' jkollu fuq il-familja fuq it-tfal. Irridu naraw li jekk nistawx niverifikaw jekk it-tfal jistawx jisibu postom fil-familja l-ġdida u naraw x'inhuma l-alternattivi. Iżda fuq din għadna ħna maħadniex deċiżjoni, irridu naraw li Naturalment dejjem ukoll inqisu pożizzjoni ta' tfal. Il-lingwa uffiċjali tal-amministrazzjoni aħna hija bil-Ġermaniż, sa nirġieli nirċievu wkoll istruzzjonijiet fil-lingwa barranija ta' pajjiżi oħrajn jekk ikun hemm xi ħadd li pereżempju jmur eh, Berlin biex ikellem aħna ħafna drabi nippruvaw ukoll hemm u koll il-provizjoni tal-traduzzjoni tal-interpreti anka fil-qorti huwa possibbli iżda li jena taw. Aħna ma nazbux li jem statistika fuq għadin fuq deċizjoni li jihdu l-Jugendamt minħabba li l-Jugendamt ma jistawx jihdu deċizjoni u dim l-arti jistaw sempliciment jihdu pozizjoni fuq is-situazzjoni u jistaw biss ikunu neutrali u koll. Mbagħad il deċiżjoni tkun fuq liema prioritajiet jistgħu jitqiesu. U dira deċiżjoni tista' tittieħed mill mill-imħallef fil-qorti. U din tista' ssir biss jekk ikun hemm ċertu kontradizzjonijiet bejn sentenza tal-imħallef u eh, il-suġġerment tagħna. Grazzi issa nisimgħu l Perfecto. Micro, por favor. Please. Um, ja, hallo. Ich bin der Sohn von... Milkom, jina tifla ta' Berta, un ix nejċa ħaġa fuq il-prezentazzjoni ta' Sur Hoffman, il għal illi meta jkun hemm ġrid bejn il-ġenituri l-interess tat-tfal dejjem ikun mitqies u li għal-jugendamt huwa diffiċli illi fil-fatt ikun akkużat u li jkun hemm interpretazzjoni ħażina jien meta ommi ġiet għalija u eh, fil-fatt eh, saqsewni ma' min irrid u qalu li ħafna u jiena t ħafna drabi li ma' ummi irrid tant saqsewni illi fl-aħħar jiena t dak li rridu jisimaw, ġifiri jima jinteressanix uh, xorta għalija. U għal din raġuni l t-deċidew li fil-fat l-aħjar ħaġa li hija kienet li ngħix ma' missieri. Dik hija nuqqas ta' interpretazzjoni tajba. Par las propostas se han hecho aquí que les parece si proponemos eh, lo siguiente. Mela, jek propon, jek taqblu aħna namlu dan illi ħan suġġerixxi issa illi aħna nitolbu lill awtoritajiet eh, Ġermaniżi dawn il-mistoqsijiet li aħna smajna llum għabazi tal-proposta ta' Sir Martin, naf li għamma nixir din il-kompetenza dan nistaw minna tal-Komitat ta' Petizzjoniet il dawn il-mistoqsijiet. Mela, minna irman ndewa miktar nishtar ringrazzja l-parteċipanti kollha ta' din is-seduta kif ukoll il-petizzjonanti. Grazzi.